Colleagues, please, we can, we can start the meeting. Kollegi, kħġobkom nistaw nibdew l-laqa tal-lum. L-odwa tajba l-kulħat. Għanniftaħ il-ħidma tagħna ta' sessjoni tal-lum. U nitlobkom soltu ma fuq l ewel punt għanna l-adozzjoni tal-abbozz tal-aġenda. tal abbozz tal agenda tal ta' dan il kumitatu l-lum fl-agenda tagħna għanna punti, ċertu punti importanti għanna rapport annuali fuq l-attività eh, tal-Komitat tal-Petizzjonijiet li mendi li ġew prezentati, għan id-diskutu kol il-petizzjonijiet li ġew prezentati kontra l-akta, għanna prezentazzjoni minn naħa tal-medjatur ta' Amanduros tal-rapport annuali tal-Ombudsman. Kif ukoll? Għanna eżempju tar rapport speċjali li l-Medjatur Ewropew qed jitlob lil parlament imbagħad għaddejjin ukoll il-petizzjonijiet fuq l-iskejjel Ewropej, petizzjoni fuq il-barriera tal-ġebra tal-Franka, petizzjoni fuq il-Kamra tal-Kummerċ tal-Ġermanja u l-Awstrija. U l-ewwel parti tal-laqgħa se tkun dedikata fuq lil vot fuq iż-żewġ opinjonijiet Oken u Geringer. Mbagħad wara se jkun hemm dibattitu fuq rapport annwali eh, fidejn il-kollega Chichester. Kif ukoll iż-żewġ opinjonijiet tal-Onorevoli Valjan u Salavrakos. Nixtieq infakkarkom ukoll eh, dwar dawn l-attivitajiet li l-opinjoni dwar id-drittijiet fundamentali ta' Valjan ħa tiġi vota ħan votaw fuqa fuq it-12 ta' Lulju u l-iskadenza hija l-5 ta' Lulju til-5. Issa dwar Salavrakos il-votazzjoni ħassir il-19 ta' Settembru u l-iskadenza għall-emendi hija fil-17 ta' Lulju fil-5. Issa dwar l-opinjoni fu il-Medjatur Ewropew, il-votazzjoni għandha sir fit-19 ta' settembru u l-iskadenza għall-emenda għall-emendi fl-20 ta' Lulju fil-5 ta' nofsinhar. Issa kif l llum? Aħna konna t li madwar l-10 u nofs ħaniftu id-diskussjoni fuq il-petizzjonijiet li għandhom xjaqsmu ma' l-akta. Umbat wara, il-Kumitat ħaj eżamina il-rapporti fuq iż-żjara fil-Ġermanja u mbagħad iż-żjara fir-Rumanija. Umbat ikun hemm il-laqa tal-koordinaturi fi 11 nofs, umbat fit tlieta wara ir-riżultat tal-rapport tar-riżultat tal-laqa tal-koordinaturi ħanisimgħu l-intervent tal-Medjatur Ewropew, is-Sur Diamanduros se jkunu prezenti dawk li firmaw il-petizzjonijiet għal dak li għandu xaqsmu l-iskejl Ewropej, eh, il-ftejim akta, kif ukoll eh, għal dak li għandu xaqsam mal-barrira fċarent eh, fi Franza kif ukoll dawk li ppreżentaw ehm, petizzjonijiet dwar li firmar mal dwar l-iskrizzjoni tagħhom mal-Kamra tal-Kummerċ fil-Ġermanja u l-Awstrija. Tistgħu tapprovaw din l-aġenda? Kollega Jar. Mikrofonu għal-kellim. Iva, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nagħmel emenda għal din l-aġenda fuq il-punt numru 13, ġviri, il-rapport dwar iż-żjara tfittix tal-fatti fil-Rumanija. Nishtiq li din dan rapport jiġi pospost tal-laqa li mis, għalix għat irridu niddiskutu dan fil-grupp tagħna stess. Ġvi jekk tapprovaw dan, nishtiq li dan il-punt jiċċala għal-laqa li mis. Din hija l-ewwel talba, tieni talba tiegħi jekk huwa possibbli Dwar iż-żjara għal tiftix tal fatti f'Berlin, il-kollega tagħna jista' jilħaqna biss wara nofsinhar. Ġin nistgħu dan il-punt nagħmluh wara nofsinhar. Dinja tal żgħira mnaħa tiegħi jekk ma nistgħux eh, nagħmluha dal-għodu imma sfortunatament isurbulhom ma tistax ikun dal-għodu. Mela, L-ewwel nett qed nitlob emenda uffiċjali għall-emend għall-aġenda ġifieri il-punt numru 13 nagħmluh darba oħra U jekk il-punt numru 13 nistaw x'namluh wara nofsinhar, grazzi. Eh, Sinjura President, jiena kontra li imbidlu l-agenda u li imċalqu l-punt numru 12. Meta aħna fassalna l-agenda aħna l-koll għanna eh, l-affarijiet tagħna U bħala rapporter jiena ma nistax nipparteċipa wara nofsinhar għalhekk jiena nixtieq li nżommu l-aġenda kif inhi fuq dan il-punt. Grazzi. Dann ganz kurz, da würde ich für Berlin zurückziehen, aber es war ja nur eine Bitte, weil ich Iva, mish problema, nirtira li kienet talba zaħira jena nafxilu ma ir-regola. nura il-punt numru 12 inħallu fejnu. Mela, l-unika talba li għandi huwa fuq il-punt 13 fuq ir-Rumanija. Jena ħan aċċetta ma kultant eh, tħossok isu hemm grupp wieħed li qed jifissa l-kundizzjonijiet kollha l-ħidma tagħna f'dan il-kumitat. U ma nafx jekk insibiex daqshekk aċċettabbli u għaliex il-PPE mhumiex kapaċi eh, jaraw l-affarijiet tagħhom stess, il-kumitat kollu kemmu mbagħad irid eh, jadatta ruħu għalihom. Jiena insiba ħaġa naqra imbarazzanti, ma nistgħu naċċettawha. Imma mbagħad <laughs> Tridu l pjaċir li li mbagħad għax li mhux l-ewwel darba li ġrat. Eh, allora. Tajb wis. Mela, ejja nifutaw fuq dan l-ewwel punt, jiġifieri l-adozzjoni tal-aġenda kif ġiet emendata, hemm oġġezzjonijiet? Għaw xaħat li huwa kontra, jidher li le, Mela, napprovaw l-agenda b'dik l-emenda ġifiri li ħanċal u għas-sessjoni li jmiss l-eżami tar rapport dwar iż-żjara fir-Rumanija. Issa t-tini punt fuq l-agenda tagħna passoltu u l-approvazzjoni tal-minuti tal laqqa ta' qabel, ġifiri rridu napprovaw il-minuti ta' 19 ta' marzu 24 ta' aprilu 8 ta' meju. Il-kollegi favur, hemm xi oġġezzjonijiet? Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet nista' ngħid li il-minuti ta' dawn tliet laqat li semmej ġew approvati. Mela, nixtieq nifurmakom ukoll li Mal-dokument tal-presidenza hemm ukoll il-proposti ta' elu ta' numru ta' petizzjonijiet li għalihom ma kienx hemm tweġiba min-naħa tal-firmatarju jew inkella għal xi raġunijiet oħra li s-soltu nżidu ma' dawn it-tip ta' evalwazzjoni tal-petizzjonijiet u bħalma edna fis sessjoni ta' qabel mir-laqa li mis tal-kumitat se nżidu ukoll mad dokumenti ta' seduta u dawn ħaj jidbatu minn qaddim lill-kollegi kollha ħajkun hemm lista sħiħa tal-petizzjonijiet jew inkella tal-kwistjonijiet li hemm dubju fuqhom. Jiġifieri li mhumiex ikkunsidrati eżatt eżatt bħala petizzjonijiet. U dan sabiex il-kollegi kun jistgħu jeżaminawhom u jevalwaw dawn il-kwistjonijiet u jaraw jekk xi jikkonsidrawhom bħala petizzjoni jew le u mbagħad impoġġuhom fil-kalendarju tal-kumitat tagħna jew le. M'għandix punti oħra. Għalhekk jekk ma ħadd li jixtieq jitkellem minħat tal-kollegi nixtieq niftaħ il-ħidma tal-seduta tagħna u ngħaddu għal punt numru 5. Ġifiri is għal-votazzjoni fuq l-ewwel opinjoni. U fil-punt numru 5 għanna l-opinjoni dwar dritt tal-Unjoni Ewropea dwar proċeduri amministrativi l-kollega hija l-Onorevoli Oken u nista' naddila l-kelma għal-prezentazzjoni. Mela, Jina għan fil-qosor ħafna sabiex il-kol nifmu. li għunet nishtiq nixtieq nirringrazzja l-kollegi għal kontribuzzjonijiet li għamlu għal dan la bozza opinjoni. U jina nittama li huma ħajaqblu mal-preżentazzjoni tal-fatti ħan għamel. Kien diffiċli għalija li nintegra il-proposti kollha differenti fl-opinjoni, iżda ma naħsibx li għanna l-fej konna ħafna iżjed laqat fuq dan il-punt Jekk irne xinna naddu għaw kol mill-Kumitat Ġuri dan ikun pass il-qoddim verament tajjeb għal ċittadini tal-Ewropa. Il-prinċipju ta' servizz amministrattiv, servizzi amministrativi li nataw lil ċittadini hija fil-qalba ta' ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u b'dan il-mod ikunu qegħdin impoġġu l-enfasi eh, għas-servizzi liċ ċittadin u mhux li għall-ħarsin tal-awtoritajiet, ġri l-enfasi hija fuq ċittadini u mhux fuq l-awtoritajiet u naħseb li dan huwa importanti ħafna, jiġifieri li ċittadin nerġgħu npoġġu f'nofsi fil-mira. Waħna kellna esperjenzi tajbin fil-passat. U ċar li dan huwa tajnuna għal partijiet kollha ġri anke għall-amministrazzjonijiet. Għalkemm l-implementazzjoni ta' din it-tip ta' kultura fuq livell Ewropew ħad tkun sfida kbira, pass il qoddim eh, kbir ħafna xirrid ikonna eh, moħna naqriżiet miftuħ fuq is-servizzi. Ġbir diħa tkun bidla fil-kultura iżda jina nittamal ħankunu nistaw nadottaw dan la bozza opinjoni għawek mbagħad eh, jimxi b'mod tajab ħafna bħala parti minn dawn ir-regoli u regolamenti ġodda. Jina wis nibża' li nistaw nispiċċaw niġġieldu mal konsil fuq dan. Għaliex bħalma qed dan ħajitlob li inżommu moħħna miftuħ u forsi din hija xi ħaġa li għadha ma wasliċ fil leġizlazzjoni Ewropea. Imma Palma qed jina verament nittama li dan ħajaddi u grazzi lilek għal kooperazzjoni iva, grazzi nirringrazzja lill-Onorevoli għal ħidma tagħha u jiena naqbel u napprezza dawn ix-xewqat li għadha kif semmiet fl-intervent tagħha. Mela nista' niftaħ il-votazzjoni fuq din l-opinjoni Oken. Għalek, mill ewwel nista eh, niftaħ il-votazzjonijiet. l ewwel emenda, paragrafu 2 tal-Onorevol Bezeska favur kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 3, emenda 2 ta' Bezesku, favur kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 3, emenda 3 tal-kollega Becker favur kontra astensjonijiet għadda Paragrafu 3a li huwa sa' emenda erba tal-kollega Oken min favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 4 emenda 5 ta' Bazescu favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 5 emenda 6 Onorevoli Becker favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 6, emenda 8, onorevoli Bazesku, minu għafavur, favur, kontra, Assenzjonijiet? Għadda. Mela, l-emenda seba taqa għalix ġi approvat. Ġiet approvata l-emenda 8, issa l-emenda 9, paragrafu 7, bazisku favur, kontra, assenzjonijiet. Hudu paċenzja erġaw votaw għax ma mollejtu xidejkom. Mela, emenda disa, paragrafu 7, bazesku, favur. Kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 10, paragrafu 7, o favur, kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 11, paragrafu 8 ta' Becker, favur, kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 12, paragrafu 9, Becker, favur, kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 13 paragrafu 10 Becker favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 14 paragrafu 10 Oken favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 15 paragrafu 11 Walesa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 16 paragrafu 12 Walesa favur kontra astenzjonijiet għaddit da 17, paragrafu 12, Becker, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 18, paragrafu 12, Bazesku, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 19, paragrafu 12a, paragrafu 20, Becker, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 20, paragrafu 12b, ġdid, Becker, Għawek għaw mitluba, eh, għaw mitluba votazzjoni maqsuma mela l-ewel parti minu favur, kontra, astensjonijiet. Mela, irridu niverifikaw, nistaw nerġaw nirrepetu din il-votazzjoni. Mela, fuq l-ewel parti, favur. Kontra? Ma taddix. It-tieni parti, favur? Kontra? Assessjonijiet din ġiet approvata. Mela, namenda 21, paragrafu 12, ċe Becker, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Mela, il-votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kemmi, favur, kontra, Astensjonijiet? L-opinjoni ġiet approvata. Grazzi għal darba il-kollega Oken. Mela, nadu għattini, punt ġviri l-opinjoni dar 28 rapport annuali dwar il-monitoraċ għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-rapporter l-Onorevoli Geringer unaddi il-kelma lila. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna. Nirringrazzjom għal proposti verament eċċellenti minna tagħhom elementi. Jiena favur ħafna mill-elementi li ġew proposti, kelli xifti ftit dubji fejn jiena naħseb li l-elementi għandhom jiġu rifjutati, e, partikolarment għadok dawk l-elementi li staw id-dajfu it-talbi ġeneral qegħdin nagħmlu f'din l-opinjoni dwar l-implementazzjoni kif supposta l-leġislazzjoni fil-ġejjeni. Għalhekk għatu attenzjoni speċjali jekk joġobkom ta' l-idea tiegħi dwar l-emendi differenti u jiena nittama l-kumitat ġuri se jaċċettaw kol dan it-tekst. Jiena diġà kont rapporter darbtej fil-kumitat juri fuq dan is-suġġett Għalek li jena naħseb li suġġerimenti tagħna mixin fid-direzzjoni it-tajba bħal eh, kumitat ġuri u grazzi ħafna tal-li wasalna għal-votazzjoni. Grazzi Onorevoli Geringer, nittama li mhux ħajkun hemm problemi mela niftaħ il-votazzjoni anka fuq din l-opinjoni. Mela, emenda wieħed paragrafu tlieta Bazesku favur kontra astensjonijiet għadda. Para emenda 2, paragraf 5, Wertman, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda tlieta, paragrafu 7, Bazesku, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda 4, paragrafu 7a, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, għaddiet. Ejn għamlu verifika. Mela, ejja nerġgħu nivvotaw fuq l-emenda erba paragrafu. Mikrofonu għal-kellima. Signora President, jekk tippermettili, minix daqshekk konvinta għatanna dubji dwar emenda tlieta u il-votazzjoni li saret fuq emenda tlieta nistaw nerġaw nirrepetu il-votazzjoni għaliex ma nemminx li verament nistaw najdu x'kien riżultat ta' dik l-emenda tal-votazzjoni fuq dik l-emenda. Grazie di questa richiesta perché. Grazzi eh, għal din it-talba fil-fatt qed jgħidu li fil-fatt vera l-votazzjoni ma kienet ċara jiena ħsibt li ġiet approvata għalhekk bil-permess tal-kollegi ejja nerġgħu nivvotaw il-mikrofonu. Mikrofonu għal-kelima. Mela ħanerġa' niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda tlieta ta' Bazescu. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Mela menda erba' paragrafu 7a ta' Oken minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Emenda 5 paragrafu 8 ta' Becker favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 6, paragrafu 8 ta' Bazesku, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddix. Emenda 7, paragrafu 8a ta' Becker, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 8, paragrafu 9 Bazesku, favur? Kontra? Astenzjonijiet?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 l-uffiċċji biex eh, naraw u x'sewa ħsibt. Issa emenda disa għal paragrafu 11 u kien minnu favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 10 paragrafu 12 oken minnu favur minnu kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 11 paragrafu 12a oken, kien minnu favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 12, paragrafu 12 b o kien favur. Kontra. Astensjonijiet. Nerġaw nirrepetu l-vot għaliex naħseb il il-li maddix. Minu favur. Minu kontra. Ma jaddix. Le, anzi, għadda tgħid il-President. Skużawni. U emendamento 13 għal paragrafu. Emenda 13 paragrafu 13 u kien minu favur. Kontra. assenzjonijiet. Taddi emenda 14 paragrafu 14 a minu favur. Kontra. assenzjonijiet Taddi. Issa nivvutaw dwar l-opinjoni kollha kemm hi minu favur kontra assenzjonijiet din taddi. Grazzi u għal darbohra nifirħu lill kollega Geringer nalqu is-sessjoni tal-vot tagħna u ngħaddu għal punt illi jmiss. Għanna il rapport annuali annwali fidejn il-kollega Chichester illi minnix naraw hawnhekk preżenti u għalhekk nitlob il-kollega Valean jekk jistax jitkellemu. Għalhekk ngħaddi l-kelma lill-kollega Valean għal-rapport dwar ir-rapport annwali, anzi dwar l-opinjoni dwar it-twaqif tal program tal-drittijiet u ċittadinanza 2014-2020. Ekki joġbok kollega Valen. Iva, grazie President. Aħna ser neżaminaw l-emendi hawnhekk ta' din il-proposta għal regolament illi tistabilixxi il-programm ta' drittijiet u ċittadinanza l-2014-2020 kien hemm 48 emenda kollox U ewlenin li ġew indirizzati u ma dawn se ngħidhom f'punti. L-ewwel net. Kwistjonijiet Shall I try again? <laughs> no, we haven't. We getting Romanian instead of English. Are you? No.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 huwa li nsaħħu l-ispeċifikazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta' gwaljanza fost is-sessi u kol li niġildu il-violenza u l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tan nazzjoni Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità F'lanijiet ta' dan il-programm. Il-Lanijiet tal-programmi tal-ġejjin irdu jiġu formulati b'tali mod li dawn imorru li l-in minn non-diskriminazzjoni u jinkludu il-promozzjoni tal-ugwaljanza u drittijiet fundamentali u dan jinkludi il-qaloqsma ta' razzizmu u xenofobija li għandhom jizdiedu bħala għanji speċifiċi tal-programm. Il-promozzjoni tal-ugwaljanza fost in-nisa u l-irġiel għandha tiġi konsidrata bħala priorità indipendenti tal-programm u kol rridu nsemmu illi ser niġġieldu il-violenza fl-għannijiet tagħna kif ukoll il-prevenzjoni tal-violenza fuq in-nisa u t-tfal li nipromovu l-ugwaljanza għal kulħadd u l-ugwaljanza fost in-nisa u l-irġiel u manijiet komplementari li huma poġġati minn sets differenti tal leġislazzjoni u risponsi tal-politika li nipromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u li nġiltu l-vjolenza wkoll minna ser u l-ħafna persuni li qed jgħixu fl-Unjoni Ewropea li għaddu minn forum differenti ta' diskriminazzjoni. Tinni kwistjoni indirizzata mill-emenda hija l-appoġġ għall organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili illi ma ġewx impoġġija taħt l-oqsma ta' azzjoni fil-proposta. Dawn laqdiet għandhom ruol ewlieni fis-soċjetà Ewropea biex jagħtu servizzi biex jikomplementaw dawk tal-awtoritajiet tal-gvern u wkoll biex iwaslu il-problemi ħtiġijiet ta' dawk illi huma jirrappreżentaw direttament. U dan waslu lil min jieħu deċiżjoni L-NGOs jistaw iżidu l-kwalità tal-leġislazzjoni billi jagħtu evidenza u perspettivi minn gruppi illi kieku dan ma jsirx ma kinux jaslu għandhom. Li nibnu l-kapaċità tal-NGOs jgħin ukoll biex inżidu l-leġittimità demokratika tal-Unjoni Ewropea u nsaħħu l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fejn organizzazzjonijiet bħal dawn jikollhom x'jaqsmu fil-litigazzjoni fuq livell nazzjonali artiklu 5 paragrafu 2 natlab biex ikun hemm appoġġ tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi illi għamlu attivitajiet fl-oqsma koperti mill-programm u kol appoġġ għal atturi ewlenin pal l-istati membri u n-netwerk ewlien li l-attivitajiet tagħhom huma marbuta mal-anijiet tal-programm. It-tielet kwistjoni ewlenija indirizzata mill-emendi hija l għanijiet speċifiċi differenti tal-programm għandhom jinkisbu allokazzjoni ta' għandhom jiksbu allokazzjoni ta' fondi annwali u bilanċati. Il-proposta ma fiex informazzjoni dwar kif ser jiġu allokati l-fondi għall azzjonijiet u għall prioritajiet differenti matul is-sena u ma jagħtix garanziji il livelli ta' fondi għal għanijiet speċifiċi tal-programm sejrin jistaw ikunu imbasra kull sena irridu nipromovu l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u t tfal biex dan isir għandna bżonn ta' fondi sostenibbli u li nistgħu nbassruhom kull sena. Apparti minn hekk in-networks li qed jaħdmu dwar dawn is-suġġetti għandhom bżonn ta' fondi xierqa biex ikun jistgħu jkomplu b'ħidmietom b'mod effettiv. It-test legali tal-programm għandu jagħti xi indikazzjoni illi l-fondi għall-attivitajiet f'dan il-qasam sejjer ikun disponibli kull sena. Dawn huma kelmtejn li kelli ngħid dwar l-emendi u nixtieq ngħid illi l-adozzjoni tal-opinjoni għandha issir fit-12 ta' Lulju. Jan mbassra li ssir fit-12 ta' Lulju, grazzi. Eh, onorevole Valjan. Grazzi, Onorevole Valjan. Naddil l-kelma li rappresentant tal-Kommissjoni is Schroeter. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. ħafna mill-emendi proposti jimxu fid-direzzjoni tal-approċ tagħna l-ugwaljanza fost is-sessi, il-ġlieda fuq in-nisa u t-tfal. Nindirizzaw drittijiet tal-persuni b'disabilità, l-appoċ għas soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, dawn huma kwistjonijiet li aħna nemmnu li diġà huma koperti mill-proposta oriġinali tagħna. Forsi mhux biżejjed, mhumiex ċari biżejjed l-affarijiet. U għalhekk ma tantx għandna oġġezzjonijiet hawnhekk dwar dawn il-kwistjonijiet biex dawn isiru aktar viżibbli fil-programmi u fil-diskussjonijiet tagħna mal-Kunsill dan il-lingwaġġ diġà ġie inkluż biex l-affarijiet ikunu ċarati aktar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 għaliex jipromuovi kwistjonijiet marbuta maċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Illi xi ħaġa illi inti qed issemmi llum sinjura hemm kwistjonijiet finanzjarji illi għandna nkunu nistgħu nantiċipawhom għandhom ikunu ċari u għanna nejdu xinu ma l-aktar affarijiet importanti għal dawn il-proġetti li wet u l-NGO. Sofna mill-emendi mhumiex kontroversjali, hemm uħut li forsi ma nistax naqbel magħhom, jiena ressaqt ħames emendi u L-ewwel qabel kollox jiena nitkellem dwar il-ġlieda kontra l-estremizmu li niżguraw kooperazzjoni aħjar fuq livell reġjonali, nazzjonali u lokali u li niżguraw li l-persuni b'disabilità ikunu jistaw jużaw bisħieħ iċ-ċittadinanza Ewropea tagħhom fl-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Cashman. Grazzi, Signora President. Bħal dejjem. Hija ġaġa ta' pjaċir li naħdem ma' Signora Valjan dwar kull ħaġa li tinvolvi dan il-kumitat Jiena nilqa l-approċ b'saħħtu komprensiv tagħha mod partikolari minħabba l-fatt illi dan il-programm ser jaqa' tliet programmi attwali u għalhekk l-ispeċifiċità u ċ-ċarezza huma essenzjali immens. Għalhekk naħseb li huwa importanti li f'din l-opinjoni aħna ninsistu illi l-programm ikun stabilit bir-reqqa għaliex kif qal sur Valesa u Sinjura eh, Valjen dan jikkonċerna u jaffettwa jolqot liċ-ċittadini tagħna biex naqdu dawn it-tlet programmi il-programm ta' drittijiet u ta' ċittadinanza qed jagħti sempliċità u koerenza akbar ta' politika iżda jiena nixtieq ngħid illi kull programm irid iżomm l-anijiet individwali tiegħu biex bekk inkunu nistgħu nipproduċu dan il-programm komprensiv u effettiv illi jipromuovi id-drittijiet kollha illi ġejjin miċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea billi ninkludu fl-opinjoni u emendi. Skużawni jgħid il-kellim imma qed nitfiskel, Forsi għaliex jiena kont attur u kieku xi ħadd kien qed jitkellem fit-teatru eh, kien nifixkel il dak li jkun. Għanarġandu l-lura l-opinjoni, issa li xiktar importanti mit-teatru għanna l-bilanċ meħtieġ hawnhekk fl-emendi u kol l-insemmu il-reati ta' mibeda u l-violenza u kol il-program defni u għalek dan din eħed meċċellenti. Jien nishtiq ngħid dak li qalet Sura Valjan. Val li huwa importanti li l-NGOs ikollhom ċertezza dwar l-applikazzjoni u l-kontinwazzjoni tal-fondi għaliex dan iwassal għal programmar effettiv. Għalhekk iridu assolutament naraw il nisibu bilanċ tal-allokazzjoni annwali tal-fondi politika annwali koerenti illi tkun fisseħ għal NGOs biex ikun hemm biex għalek ikun hemm dik il-kontinuità u wkoll il- u li jkunu nistgħu imbassru. Jiena wkoll naqbel mal-fatt li nistgħu nżidu programmi oħra parti nżommu dawk li għandna dan huwa l-aħjar messaġġ fiċ-ċittadini tagħna. Dan huwa dwar id-drittijiet ġenerali tal-ċittadini u għalhekk insemmu il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar persuni b'diżabilità din hija xi ħaġa tassew importanti jien nixtieq ngħid, Sinjora President, illi il-ġimgħa l-oħra Jiena konti xukjat illi nisma illi aħna fiħdan din l-istituzzjoni maħniex namlu bizzejiet dwar id-drittijiet ta' persuni b'disabilità. Għalek jiena fil-waqt li nilqa l-fat illi tissemma il-konvenzjoni jiena nishtiqnejt illi jekk ux bizzejiet illi sempliciment insemmuha. Nishtiq xi tip ta' definizzjoni jekk hu possibbli dwar xi ġifieri bil bir-rispett tad-dinjità umana għaliex naħseb din tista' tfisser ħafna affarijiet għal gruppi politiċi kollha. Emenda ħamsa fija il-klim solidarjetà u gwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jina naħseb li għandha tkun ugwaljanza għal kulħadd. Dawn huma xi mistoqsijiet eh, dwar dak li jina naħseb illi hija opinjoni tajba ħafna u bilanċata kif kol saħħitha, grazzi. Grazzi l kollega Cashman. Ma nafx jekk il-kollega Valjan forsi titkellem le mela allura. Wasanna fit mim diskussjoni dwar din l-opinjoni, il-votazzjoni ser issir fit-12 ta' Lulju, fis-sessjoni tagħna ta' 12 ta' Lulju. Għalhekk ġalla darba wasal il-kollega Chichester Nistaw naġaw lura għal punt numru 7 u ngħaddi l-kelma l kollega Ċiċister dwar ir-rapport annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi, Sinjora President, niskuża ruħi għaliex ma konċaw. Ma kontet niprofa nikseb l-impossibli, kontet niprofa namel ħafna affarijiet f'daqqa. U naf illi dik hija xi ħaġa hija karatteristika esklusivament tan-nisa. Ir-rapport kiseb 110 emenda kena laqa preliminarja ta' shadows nixtieq nirringrazzja lil kollegi għal kooperazzjoni tagħhom. Aħna qegħdin naħdmu dwar serje ta' emendi ta' kompromess, jiena diġà irċevejt xi wħud dwar ir-referenza għal karta ta' drittijiet fundamentali dwar kif nistaw nizvilupaw il-prinċipji demokratiċi, il trasparenza u l-accountability dwar kwistjonijiet ta' petizzjonijiet inammissibli u kol infakru li nanfusna illi ħafna petizzjonijiet jiffukaw fuq l-ambjent il-ġustizja u s intern u dwar kif nistaw intejbu l-rwol u responsabiltajiet tal-komitat tagħna. Ta b'mod partikolari dwar il-kapacità tiegħu illi jitlob li jkun hemm xhieda u jagħmel investigazzjonijiet qegħdin naħdmu dwar dawn u dwar affarijiet oħra. Huwa ġust li ngħidu li l-maġġoranza tal-emendi sejrin ikunu aċċettabbli għalija u għalhekk ir-rapport ser kabruħ xi ftit ser ikonna laqgħa ma' xedows ukoll laqa oħra ma' xedows illum wara nofsinhar. Apparti dan, jiena mhux daqshekk lest illi nikkummenta fid-dettal dwar kull emenda individwali għax naħseb li jkun wisq dan. U għalhekk ikun ta' siwi jekk minn mingħand il-kollegi dwar xi suġġerimenti jew xi tħassib illi huma għandhom. Grazzi. Grazzi onorevoli Chichester, fisem il-Kummissjoni. Sur Floyd. Grazzi, Signora President Jiena xtaqt li kieku kienu kollega Vilan dawnek għal xtaqt nistaqsih dwar l-emenda 65 dwar il-ġurisprudenza u ċertu proċeduri legali. Ma forsi niltaqa' miegħu boħra dan huwa rapport tagħkom dwar affarijiet tagħkom ma tantx għandkom x'tisimgħu minn għandi dwar l-emendi jiena naqbel ma dak li qal is-sur Chichester jidher biċ-ċar illi dwar ħafna minnhom għandna naqblu. Grazzi. Grazie, dottor Floyd. Richieste di parola da parte del collega Cashman. Grazzi, dottor Floyd. Il-kollega Cashman iste jitkellem. Grazzi, signora President. Jiena nilqa il-rapport ta' Sur Chichester. Naħseb il huwa rapport eccellenti u kifet qabel naħseb li kopri kustjonijiet importanti immens bħal per eżempju situazzjoni li tkopri libertà ta' moviment, Roma u minoranzi oħra, diskriminazzjoni fost is-sessi. Jena nilqaw kol il-fatt illi jissemma iċkiel għal persuni b'disabilità biex dawn ikunu jistaw li neħu xkiel għal persuni b'disabilità biex dawn jistaw ikunu jgawdu mid-dritt ta' ċittadinanza tagħhom kif jissemma fi rapport dwar iċ-ċittadinanza tal-2010 Aktar ma nintennu dan, aktar ma nisħu dwar dan, aktar ikonna kontinuita meta aħna nindirizzaw id-drittijiet ta' ċittadinanza. Jina zitt emenda illi tisħaq dwar il-xkiel għal libertà tal-moviment għal kopji tal-istess u l-familji tagħhom u dan jisħaq dwar id-drittijiet fundamentali tal-LGBT madwar l-Ewropa. id-direttiva tal-libertà tal-moviment għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea mingħajr diskriminazzjoni dwar l-orientazzjoni sesswali tagħhom kif ukoll għar-Roma u gruppi oħra ta' minoranzi. Kif rajna fil-vot fil-plenarja nittama illi jkun hemm gruppi oħra illi jiffirmaw u jappeġġaw dan l-approċċ. Dwar dik illi kienet kwistjoni kontroversjali, il-liġi tal-proprjetà fi Spanja, mod partikolari Lea de Costa. Kif nafu hemm dialogu kontinwu bejn il-Kumitat u l-Gvern Spanjol u dan wassal għal xi passi pożittivi illi ttieħdu u nittamaw illi ikonna reżoluzzjoni ġusta għal dawk l-eluf ta' persuni illi appellaw u għamlu petizzjoni f'dan il-Kumitat minħabba din il-liġi. Jiena nilqa l-pożizzjoni b'saħħitha ta' Sur Chichester f'dan ir-rapport jekk aħna rridu li jaħduna bis-serjetà, irridu inżommu din il-pożizzjoni b'saħħitha. Rajna matul is-snin, okkażjonalment ikun hemm talbiet politiċi minn xi grupp jew ieħor biex forsi innaqsu is-saħħa tal-opinjoni tagħna f'dan il-Parlament jiena nagħti parir b'saħħtu illi dan m'għandux isir jekk mhux ser ninsistu, jekk mhux ser inkunu konsistenti fl-applikazzjoni tal-prinċipju, aħna nikkompromettuh dan il-prinċipju. U għalhekk proset, jina żgur li Giles ser uh, wassal għal xi forsi kontroversja jiena ninsa perqan illi naħdem fl-imkien ma'kom dwar dan ir-rapport li kifet fil-bidu tad diskors tiegħi u rapport tassew importanti. Grazie l-kollega Mejer. Grazie ħafna, Signora President. Jienu kol nixtieq nirringrazzja l sur Chichester għal dan il rapport li huwa rapport li jerġa' itenni l-importanza li għandha l-ħidma ta' din dan il-Parlament u dan il-Kumitat kif ukoll mod partikolari għaċ-ċittadini għaliex aħna eh, mod kif iċ-ċittadini jistgħu semmu l-vuċi tagħha eh, partikolarment fuq id-drittijiet komunitarji u dawn it-tip ta' drittijiet. Jiena naħseb li f'dawn il-momenti li għaddejjem minnhom eh, l-Unjoni Ewropea b'din il-kriżi huwa probabbli ħafna ċertament anzi ħajkonna ħafna iżjed petizzjonijiet u rridu noqogħdu naqra attenti jekk nistgħux inwieġbu kemm jista' jkun malajr għal punti li jitresqu lilna. Jina ippreżentajt ukoll xi żewġ emendi brabta mal-importanza li għal dan il-kumitat ta' petizzjonijiet eh, irid ikollna bħala eh, difensuri tal-poplu Kif ukoll eh, ma l-awtoritajiet tal-istati membri u parlamenti oħra rridu nenfasizzaw ukoll li l-proċediment tal-petizzjonijiet jista' jkun komplementarju għal strumenti oħra għad dispożizzjoni taċ ċittadini eh, bħal possibilità li waslu eh, il-menti għall-Ombudsman jew inkella l-Unjoni Ewropea. U dal-waqt se jidħol fis-seħ regolament fuq l-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej u dan ħajfisser ukoll li ċittadini innifissom ħajkollhom strument dirett sabiex ikunu jistaw jintroduċu ċertu suġġetti li jħossu li huma importanti għalin għal-jom. U għalhekk din il-kudan komitat irid ikun eh, miftuħ sabiex dan l-istrument ikun utli. Issa dwar il-liġi tal-kosti ġiet ippreżentata emenda sabiex ikunu nistgħu nenfasizzaw kemm jista' jkun mod effettiv il-ħarsin tal-kosta kif ukoll eh, l-effetti dwar il-liġi tal-kosta bħalma rajna kellna eh, fis-smih li kellna mal-Direttur Ġenerali ġdid tal-Gvern Spanjol eh, din ir-riforma li qed tiġi ppreżentata u li mill-opinjoni fl-opinjoni tagħna għandha solvi żewġ affarijiet il-ħarsien tal-kosta, l-karattru pubbliku minnaħa l-oħra wkoll effettivament trid tigarantixxi li eh, l-applikazzjoni tal-liġi tal-kosta ma tkun ma sirx b'mod ta' kapriċ u b'mod arbitrarju. Grazzi ħafna Sur Chichester. Grazie, kollega Meyer. Grazie, kollega Meyer, kollega Okenissa. Grazie, signora President. Jina u xtaqt nirringrazzja l-Sur Chichester għal dan il-rapport eccellenti. Hemm diversi imendi li trisqu ammont sostanzjali u għalhekk nihu pjaċir li konna negozjati issa fuq dan ir-rapport. Aħna minna ħatana għanna xie emendi. Jena, għonek xtaqt ninnota li huwa importanti ħafna għal natura 2000 illi nofru il-ħarsin għal ċittadini tagħna u għal ħajja. Nafu illi għanna ħafna biodiversità fl-Unjoni Ewropea. Dawn u moqsma fejn jeħtieġ illi naraw illi l-speċi tal-asafor u l-fauna u l-flora u kol jiġu protetti minn kulħadd. Bekk. Nġbet l-attenzjoni u kol għal zbal fil-verżjoni daniża għanna kontradizzjoni fil-fat fil-verżjoni daniża meta nqablu mal-verżjoni Ingliża. Punt li diġa qajjim neħdan u nittama li ħattu nota ta' din il-ħaġa. jistaw u kol jisiru kontrolli fil-post dan ikun ta' beneficju. Mux biss li tiħu nieħdu azzjoni minn hawnhekk minn Brussell. Kif ukoll il-possibilità illi kunem petizzjonijiet elettroniċi. Din hija xi ħaġa illi tista' taħdem mod tajjeb ħafna u mingħajr problemi. Dwar il-liġi tal-kosta fl-Ispanja. ma nafx eżattament is-sitwazzjoni. E, xini bħalissa minix ovvjament se nidħol fid dettalji tal-emendi dawn se niddiskutu għom il-qoddim, pero nirringrazzjak u naħseb illi rridu nerġaw natu titwila mill-ġdid il-din il-liġi tal-Kosta. Mela, is-surjar. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi u kol li rapporter ma naħsibx li għana jkonna xi konflitti enormi meta niġu għal kwistjoni tal-rapport tal-attivitajiet tagħna. Aħna ressaqna xi emendi li jittrattaw eh, dettalji tar-rapport, iżda maħniex ovvjament se il-kontenut ewlieni tal-istess rapport. Naħseb li nkunu nistgħu nivutaw favur ir-rapport. Jaxaġa tajba li ċ-ċittadini qegħdin jużaw il-Kumitat tal-Petizzjonijiet meta huma jaraw illi liġi Ewropea mhijiex qed tiġi mħarsa il-liġi Spanjola tal-Kosta dan huwa punt li rridu wkoll nikkontrollaw u nosservaw għaliex iċ-ċittadini qegħdin duru lejna fuq din il-ħaġa u rridu naraw allura sejkun jkun ir-rwol tagħna u li ma jkunx hemm dubji fuq dan l-istess rwol tagħna f'dan il-qasam. Jeħtieġ allura li nżommu eh, għaddej dialogu tagħna mal-Istati membri biex bekk iċ-ċittadini jerfu situazzjonijiet bħal dawn biex bekk ikonna lat aktar uman għall-Unjoni Ewropea. Bekk nizguraw illi il-petizzjonijiet mhumiex biss sempliciment dokumenti illi eh, jiġu prezentati mbagħad ma jsir xejn. Il-liġi tal-kosta Spanjola eh, dan huwa eh, dinja kwistjoni illi urrit illi iva kellna suċċess u qasam ieħor li forsi ta' min jinnota hawnhekk u għaddak fejn irridu niċċaraw il-proċeduri tagħna. Aħna ovvjament qegħdin hawnhekk biex naqdu liċ-ċittadini. U allura jekk nemnu illi eh, jeħtieġ li ndiskutu problema partikolari u naraw x'qed isir fil-post Namlu hekk, imbagħad jekk hemm bżonn ukoll immorru fuq sjarat ta' tiftix mingħajr ma jkun hemm ostakli amministrativi għax-xogħol tagħna. Jekk nemnu illi neħtieġu ninvestigaw aktar, għandna nkunu f'pożizzjoni li nagħmlu hekk. U allura hemm xi problemi eh, fejn jitlu il-mod kif il-proċeduri amministrativi tagħna jinftemu. Id-delegazzjonijiet tagħna jeħtieġ ikunu iżgħar, e, jeħtieġ li konna aktar impatt, nitwazzjoni bla dewmien biex bekk ikonna reazzjoni għal kwistjonijiet hekk kif jiżvolġu. U allura dan huwa punt li tajjeb li niddiskutu għaliex is-sitwazzjoni dwar dawn iż-żjarat għal tiftix tal-fatti Eh, ma marriċ għall ħjar U allura irridu naraw dispożizzjonijiet li għandhom xasma dan iż-żjarat. Grazzi. Grazzi, m'għandniex aktar talbi tal-interventi u allura naddi lura il-kelma l narevali Chichester. Grazzi, Signora President, nirringrazzja l kollegi għal rimarki tagħhom kifet ukoll grazzi għal kooperazzjoni tagħhom. Punt li ma komprejt fil-bidu fil-prezentazzjoni tiegħi u supposta miltek huwa il-punt dwar jew kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu dwar il propieta e, eh, fi Spanja li għadekosta u hemm numru ta' emendi b'razzjoni ma' dan u se nippruvaw naqduhom flimkien sabiex eh, ma nidrux wis ossessivi dwar il-kwistjoni. Hija waħda eh, importanti bħala kwistjoni, Iva, pero lanqas ma rridu nidru illi qegħdin niffittaw wis u allura dan huwa parti mix-xogħol eh, fuq il-kompromessi u kifet għandna laqa one of sinar illum u ngħaddi lura l-kelma sur Cashman. Grazzi, Signora President. Jina nirringrazzja l sur Chichester illi ċeda bil-maniera bil ta' Westminster kif najdu. Iva, forsi mux kuħat jaf illi il-Komitat tal-Kontroll tal-Budget se jagħmel żjara tiftix tal-fatti fi Spanja illum. Ċertament, rridu narfuhom dwar ix-xogħol estensiv li dan il-kumitat wetta mhux biss fi żjarat għal tiftix li saru qabel, iżda anke fir-rakkomandazzjonijiet tagħna. U allura forsi fir-rapport tiegħek tista' anki tirrifletti l-żjara tagħhom għaliex hija waħda li nilqgħu. Iva, notajtu li għandkom issa President ġdid. Rapporter, jekk joġbok, xtaqt tikkonkludi malaj malajr? Tajjeb, mela les minna ħatijak. Kollox ċar, tajjeb. Xtaqt najdilkom il-iskadenza u għal 12 ta' lulju għal l-emendi. Jekk għandkom xie emendi mill-gruppi jekk iġabkom u r-rapporter u shadows eh, jitratawhom skużawni Sir Chichester Iva fit-12 ta' Lulju se nivvotaw għalaqna l-emendi diġà għalhekk għandna stant emendi. Jiġifieri aħna qegħdin naħdmu eh, għal dan l-iskop. Grazzi lir rapporter dan kien test minna naħa tiegħi biex narej jekk kontu x'qegħdin tisimaw. Ovvjament għandek raġun Il-votazzjoni sesseħ fit-12 ta' Lulju. Tajjeb. Nistaw inkomplu issa numru 9 opinjoni dwar linji gwida tal-budget 2013 għanna rapporter is-sur Salavrakos jekk joġbok. Grazzi President. Kif jiġri ta' kull sena, din is-sena, il-Kumitat tagħna irid jabbozza opinjoni għal kumitat tal-Budgets dwar il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għal dan il-każ ikun għas-sena 2013. Jiena m'għandix l-intenzjoni illi imbiddel il-mod kif aħna wettqu x-xogħol tagħna u jiena napprova il-budget għall-Ombudsman għall-2013 skont regola 31 il-punt li xaqt insemmi huwa iż-żieda fil-budget 3.89% u dan kien għal raġuni teknika. Basikament kif forsi diġa tafu, l-Ombudsman se jiċċaqlaq minn Strasburg għal uffiċċju ġdid f'Brussell u dan huwa punt importanti ħafna għaliex l-uffiċċju ta' qabel tal-Ombudsman fi Brussell dana l-uffiċċju se jsir mużew. U dana jispjega iż-żieda fil-budget minħabba kera iktar olja se jkun qed iħallas Brussell. Issa dwar il-kwistjoni ta' żida eh, fil-appropriazzjonijiet jien għandi tarif illi din hija xaġa naturalissima skont it-kabbir fil-personal li jaħdmu mal-ombudsman. Dawn mal-punti li xtaqt insemmi ma naħsibx li hija problema iż-żida fil-budget. Għanna l ispjegazzjonijiet kollha u l-ombudsman Ewropew u jiena wkoll lest li nirrispondi u nwieġeb għal kwalunkwe mistoqsijiet li kollegi jista' jkollkom. Grazzi President. Tajjeb, mela. Għanna xi interventi? Kummenti? Ma jidix li għal kafs. Tajjeb? Il-rapport jider li kien eh, wieħed eh, tajjeb ħafna kulħadd femu, kulħadd huwa sodisfatt, ħaġa tajba din. Mela, Nivvotaw fuq dan ir-rapport ukoll fit-12 ta' Lulju, ħodu nota ta' din id-data biex tħejju ruħkom. Punt numru 10 issa. Ir-rapport tal-2011 dwar l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Il-rapporter, il-kollega Valjen. Jikjoġbok. Grazzi, President, kollegi, f'daw l-aħħar snin terz tal-petizzjonijiet li rċevejna fil-Parlament ġew eh, reġistrati ma' ksur ta' drittijiet umandi. Kif għanna fil-Karta ta' drittijiet fundamentali. Da' il-rapport tal-2010 kif ukoll il-rapport tal-progress għal dak li għandu xjaqsa mis-snin 2007 u 2010 u rew illi ċittadini Ewropej xorta waħda għandhom diffikultajiet meta jeżerċitaw id-drittijiet ta' ċittadinanza tagħhom. L-ispettattivi ta' ħafna ċittadini u residenti Ewropej meta jindirizzaw istituzzjonijiet biex eh, jipprotestaw kontra violazzjonijiet u anki ksur ta' drittijiet umani li għanna skont it-trattati u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali huma riżultat ta' interpretazzjoni ta' setat tal-Unjoni Ewropea unki l-rwol fil-qasam ta' drittijiet fundamentali. U dawn huma eh, attivitajiet li jisiru minn istituzzjonijiet. Ħafna drabi ċittadini ma jafux it drittijiet tagħhom kważi nofsom 48% jindikaw illi m'għandhomx bżejjed informazzjoni dwar drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej. Nuqqas ta' informazzjoni għax ħaġa meqjusa bħala fost l-aktar xkiela u lenin għal eh, moviment transkonfenali u għal eżerċitazzjoni ta' dritt ta' eh, moviment ħieles. Hemm diver, diversi eh, każijiet ta' ksur li aħna identifikajna fir-rapport u jeħtieġu rimedju immedjat għal ċittadini L-ewwel net il-benefiċċji tas sigurtà soċjali, saħħa, rikonoxximent ta' kwalifiċi professjonali u, dokumenti ta' status ċivili dawn huma drittijiet kollha importanti biex niżguraw li ċittadini tassew igawdu drittijiet essenzjali tagħhom iżda ħafna petenzjonijiet juru l-fatt li ċittadini xorta waħda għandhom diversi problemi eh, biex ikollhom tassew dawn id-drittijiet tagħhom. Il-Kummissjoni u l-Istati membri du jiżguraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati kif suppost jiġu applikati u sviluppati. Punt ieħor. Hemm ukoll vakum legali għal dak li nxaqsam l-aċċess għal eh, azzjoni legali meta istati membri idumu biex jitrasponu leġislazzjoni Ewropea li jikkonċerna ċittadini. Il-Kommissjoni trid tiżgura li leġislazzjoni tiġi trasposta mill-Stati membri iżda wkoll illi liġijiet jiġu applikati kif suppost mod partikolari biex inħarsu ċittadini trid tagħhom. Għalhekk nipproponi il kommissjoni fir-rapport tagħha kull sena ta' Trittit umani trid tinkludi involvazzjoni tas-sitwazzjoni fis-Stati membri u il-Parlament minnaħa tiegħu għandu jkollu konferenza ta' kull sena eh, b'mod konġunt mal-libe u l-peti pala komitati ma' soċjetà ċivili u partiti interessati joħra fuq dan is-suġġett. Il-Kommissjoni trid tiskura wkoll l-istati membri jittrasponu japplikaw b'mod korrett direttiva 38 mill-2004 dwar il-moviment ħieles ta' ċittadini meta naraw kemm ikonna petizzjonijiet dwar problemi li ċittadini jiltaqgħu magħhom mill-ċittadini ta' pajjiżi terzi imsieħba reġistrati fil-eżerċitazzjoni ta' drittijiet tagħhom skont il-karta. Ħafna petizzjonijiet jirreflettu kol restrizzjonijiet fuq il-ħelsin tal-stampa fl-Unjoni Ewropea u għalhekk il-Kummissjoni jeħtieġ li tikkuntattja l-Aġenzija eh, rilevanti biex ikun hemm monitoraġġ f'dan il-qasam u nirrivedu leġislazzjoni Ewropea li jkun hemm standards għal standards komuni għal ħelsin tal-istampa. Punti ħor importanti li wassal diversi pozizjonijiet kien l-espropriazzjoni minar kumpens adegwat għal proprjetà li ċittadini jixtru. U allura dan ifisser li hemm xkiel għal ħelsin tal movement tagħhom u għal finanzi tagħhom. U wkoll għandna regolament dwar l-stabiliment tal-Aġenzija ta' Drittijiet Umani, hawnhekk irridu nsaħħu il-mandat ta' din l-Aġenzija u anki l-indipendenza tagħha. Grazzi President u jiena nieħu pjaċir sa nismanant il-kollegi għal kommenti tagħhom. Grazzi. Nissuġġerixxi li l-ewwel nisimgħu mill-Kummissjoni, Sur Schmidt, grazzi President, grazzi l-Sinjura Rapporter nisħaq li għal-Komissjoni minna ħatana aħna naqsmu maqom il-analizi u għem spettativi ħafna minna ħata ċittadini fejn jitlu fejn titħol il-karta li taħlet fis-seħ f'Diċembru 2009 u dana u kol wassal għal ċertu momentum. Daċi konfermatu kol minn survey dan l-aħħar li wkoll eh, ġie preżentat mill-Kummissjoni l-arfin dwar il-Karta fl-Unjoni Ewropea issa żdied eh, żdied mod sostanzjali iżda eh, l-arfin eżatt tal-karta xorta waħda għadu batut u dan huwa konfermat ukoll minn ħafna elementi li l-Kummissjoni tirċievi kull sena fl-2011 kena 3000 216 l-invent biex ikunu preċiżi u għalhekk aħna impenjati fl-istrateġija tagħna li ġie adottata fl-2010 strateġija dwar it-twettiq effettiv tal-karta e, hija priorità allura illi l-Unjoni Ewropea trid taġġixxi b'mod ġust meta hija tagħmel liġijiet li jikkonċernaw id-drittijiet umani. Għamilna wkoll progress dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija fil-rapport annwal tal-2011 dwar l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, għammek edin narraw illi xejra pozittiva fis sens il il-karta aktar u aktar qed issir punt ta' referenza kemm għall entitajiet Ewropej meta huma jilleġislaw iżda wkoll għal korpi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea hemm żieda sostanzjali f'deċiżjonijiet mill-Qorti Ewropea fil-Lussemburgu u jidawn jirreferu għal karta. Notajna wkoll illi bejn l-2010-2011 hemm madwar 50% aktar deċiżjonijiet li jirreferu għal karta u allura dan huwa żvilupp importanti ħafna illi se nkomplu insegwu fis-snin li ġejjin. Il-Kummissjoni wkoll hija impenjata illi tkompli tiżgura illi l-karta tiġi rispettata mill-Istati membri fl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea u kol semmejna fil-rapport annuali tagħna illi se nfittxu aktar informazzjoni dwar l-isforzi tal-minaħa tal-Istati membri sabiex japplikaw il-karta fil-prattika. Tħassib ta' ċittadini ovvjament dan huwa punt ċentrali għal-Kummissjoni. Aħna se nkomplu minna ħatana l-isforzi tagħna sabiex nejnu li ċittadini jeserċitaw drittijiet tagħhom permezz ta' inizjattivi konkreti bħal pereżempju pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-e-justice portal, informazzjoni dwar il-mekanizmi ta' redress fuq livell eh, lokali u anki fuq livell tal-unjoni dwar dawn id-drittijiet umani, issa se nkomplu xogħol tagħna u ntejbu situazzjoni billi, per eżempju, ninkoraġixxu eh, korpi tal-menti, per eżempju, istituzzjonijiet nazzjonali l-Ombudsman biex ikollhom ukoll lista eh, speċifika li tiffaċilita l-aċċess għal ċittadini illi ikollhom xi tip ta' rikors u anki biex ikollhom valutazzjoni ta' eh, sitwazzjoni jekk l-menti jistawx jiġu ġestiti mill-entità li huma ċittadini batu lilhom. Hemm il-punt ukoll min-naħa tar-rapporter dwar l-Aġenzija ta' Drittijiet eh, Fundamentali hawnhekk infakkar illi it-tlet istituzzjonijiet il-Parlament, il-Kummissjoni u Konsil jistaw jitolbu skont eh, regolamenti femit mill-fra dwar punti speċifiċi tematiċi dwar l-emenda ta' regolament palissa l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u kol eh, qed tagħmel evalwazzjoni esterna Ix-xogħol fuq l-evalwazzjoni għaddej bħalissa u wara ikonna eh, is-segwitu tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija. U allura huwa importanti illi dan ix-xogħol jitwettaq qabel ma jkun hemm konsiderazzjoni lejn il-fatt jekk l-emendi għandhom xisiru l-regolament. Punt tal aħħar Nikkonferma wkoll li l-Kummissjoni se tkompli u kol tara li kunem politika ta' nfurzar dwar ir-regoli li applikaw għal moviment ħilis ċittadini. Iva, grazzi ħafna. Issa nishtiq insemmi biex kunu eh, għadna kollox li hemm prezentazzjoni fuq l-internet interessanti ħafna eh, fuq id-drittijiet fundamentali, tista' tikklikja fuq il-links differenti ġir dan huwa riżors importanti ħafna ċittadini tagħna. Għalhekk huwa ċar li ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jafux huma l-intitolamenti u d-drittijiet tagħhom għalhekk huwa importanti nassiguraw li jkollhom l-informazzjoni. Irid ikun hemm din is-sensazzjoni li n-nies iħossu li huma huma parti mill-Unjoni Ewropea, għalhekk u dan forsi wasalhom biex jippruvaw jilħu id-drittijiet tagħhom Dik kienet bażi ta' diskussjoni fuq il-karta, dik kienet il-bażi ta' diskussjoni fuq il-karta drittijiet eh, fundamentali li xtuqu inkompluha. Grazzi ħafna, Sur President. Inti qed eżattament dak li xtaqt jiena. Għalhekk nixtieq nifraħ lill eh, Onorevoli Valjana l-ħidma eċċellenti tagħha fejn hija li taċċara għalija li id-drittijiet fundamentali huma estremament importanti fl-Unjoni Ewropea. U li nwettqu dawn id-drittijiet huwa obbligu u ma nistawx nqogħdu neżitaw fi kwalunkwe stat membru fi kwalunkwe istituzzjoni Ewropea. L-abbozz tal-opinjoni qed immira għal fatt li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa wieħed l iżjed sorsi awtentiċi biex namlu ċara kif qed jiġu eżerċitati drittijiet fundamentali fil-prattika kif ukoll kif jiġu rispettati u eżerċitati. Kif ukoll rridu nixru l-attenzjoni tal-Kumitat għal fatt li jiena nħoss li huwa importanti immens li għall-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali drittijiet identiċi u l-implementazzjoni tagħhom huma importanti fl-Istati membri. Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea mhijiex riflessjoni tal-programm tal-partiti politiċi, toħloq punti għal-jom eh, għal dak li huwa huma drittijiet fundamentali fl-istati demokratiċi. Ġifieri meta nitkellmu dwar drittijiet fundamentali, dan għandu jkollu l-istess kontenut, l-istess tifsira u l-istess eżekuzzjoni f'kull stat membru. Kif ukoll għandhom jiġu eh, sanzjoni għandhom jisiru bl-istess mod. Għalhekk jiena nixtieq nitlob lill membri tal-kumitati sabiex jagħmlu l-emendi neċessarji u nixtieq ukoll għal oħra nifraħ lil sinjura Valjan għal din Grazzi. Grazzi, ħafna is-sur Bostunoglus. Sur President, jiena nixtieq nilqa dan la bozz kif ukoll il-fatt li huwa verament fħin eh, tajjeb. Kwistjoni li hija mux mhux biss għall kumitat Peti iżda wkoll għall Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna nisabu f'nofs kriżi u nistaw naraw mod tant faċli li l-istati membri qegħdin jikkonsidraw li id-drittijiet fundamentali tal-bnedmin ġejn għattini fit-tieni post. U mhux fl-ewwel post kif għandu ikun l-Unjoni tal-Istati Membri tagħna hekk għandha ruha li tpoġġi ġittijiet tal miedem l-ewwel. Mela l-ewwel tagħna. Hemm bżonn li navalwaw l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali llum il-ġurnata fl-Ewropa. Għaliex hawnhekk għal darboħra jiena ma naqbilx ma l-istqarrija li semmiet kemm il-darba mill-Kummissarju Redding, il-Viċi President tal-Kummissjoni, li l-karta tinsab fil-post biss permezz tal leġizlazzjoni orizzontali meta l-Istati membri jixtuq jagħmlu dan. U jekk huma ma jixtuqx jagħmlu dan ma jiġri xejn. Din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli l-Unjoni Ewropea ma tistax tallem liċ ċina, Russja u oħrajn fuq id-drittijiet tal-bniedem jekk b'mod intern hemm ksur kontinwu ta' drittijiet tal-bniedem, U meta jkun hemm dan il-ksur l-Unjoni Ewropea jew ma tagħmel xejn jew ma tgħid xejn. Fil-fatt hemm livell baxx ħafna ta' kuxjenza pubblika fost iċ-ċittadini Ewropej fuq il-kontenut tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fuq l-applikazzjoni kif ukoll fuq l-obbligu tal-Istati membri li din il-karta tiġi implementata kif suppost. Kif ukoll li mbagħad eh, jintużaw id-dispożizzjonijiet ta' din il-karta anke fuq livell ta' nies li għandhom livell ta' livell eh, oli ta' esperjenza xorta waħda il-kuxjenza hija baxxa Għalhekk jiena verament nixtieq nistieden lill-Kummissjoni Ewropea sabiex eh, tagħti xi ftit budget biex inkunu nistgħu inżidu b'mod konsistenti l-kuxjenza pubblika fuq il-kontenut u dispożizzjonijiet li nsabu fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali sallum il-ġurnata għadu mhux il-każ. Tielet punt jider li hemm noqas rida fost l-istati membri li din il-karta tiġi implementata mux nitkellmu fuq l-istati membri li jixti u biex ma nitkellmux fuq dawk l-istati membri li jixti u joħorġu mill-karta ta' drittijiet fundamentali. Iżda nistaw naraw li ċertu stati membri għadhom etikaxkru saqajhom fuq l-implementazzjoni kif supposta din il-karta ta' drittijiet fundamentali għaliex din hija l-unika raġuni għalfejn aħna fl-aħħar sentej esperjenzajna ċertu każijiet bħal kostituzzjonijiet li huma kontra mod violenti il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Drittijiet fundamentali, anzi liġijiet fundamentali u organiċi nazzjonali li huma kontra jew fiksur tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali, mbagħad kien hemm bżonn li l-Kummissjoni ta' tagħmel reazzjoni tagħha imma wara li jkun sar dan u mhux qabel biex tipprova tirranġa b'xi mod jew ieħor eh, li biex sabiex ma jkollniex eh, konflitti jew tilwim li kiku kienu kun ħafna ħjar nittrattaw dawn il-punti qabel meta nistgħu naraw li hemm riskju li dan jiġri. Issa dwar it-twassil verament fjak tal-rizultati tal, minnaħa tal-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali. U mux tort tal-Aġenzija. Jena nsejjaħ fuq il-Kommissjoni Ewropea u għal boħra, Signora Redding, il-Viċi President, li taħt għanda taħti aktar viżibilità, aktar kontenut u aktar konsistenza lill-Aġenzija sabiex forsi tkun tista' tagħmel xi ħaġa li toħroġ biċ-ċar sabiex kull sena tevalwa b'mod serju l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Sissa, l-Aġenzija għandha rwol fil-periferija tal-istruttura ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. L-aħħar kumment tiegħi. aħna esperjenzajna din l-istqarrija li l-kriterji ta' Copenhagen huma biss għal perjodu ta' sħubija ta' qabel sħubija u mbagħad wara xejn. Jekk l-istat membru nexxielu jikkonvinċina mela huma kwalifikaw biex jidħlu eh, fl-Unjoni Ewropea. U l-kriterji mhumiex vinkolanti għall-istati membri li minn perspettiva legali hija xi ħaġa kontradiċenti u minn perspettiva morali jew politika din mhix aċċettabbli għaliex la darba stat membru daħal f'leġislazzjoni dak l-istat membru huwa obbligat li ġibruħu skont il-livelli. Iżda aħna l-Kummissjoni għaltinna kemm il-darba li d-dinja biss għal dawk li jitlu fil-bidu. Umbat l-oħrajn huma maturi, m'għandhomx għalfejn jiġu kontrollati jew evalwati. Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu qalu ftik il-konferenza li aħna eh, aħna bħala peti organizzajna li iva il-kriterji ta' Copenhagen huma vinkolanti fuq l-Istati membri kollha. Mela x'inkun naf għaliex il-Kummissjoni Ewropea vera ma tixtieqx taċċetta li dak id-dokument legali għandu jkun wieħed vinkolanti għall-istati membri minn meta irridu jinaqdu mal-Unjoni Ewropea sa dak il-moment meta jixtiqu joħorġu jekk irridu joħorġu mill-Unjoni. U mhux li dawn il-kriterji japplikawhom kif iridu huma. Li m'għandix tiġri. Dan huwa wieħed mir-riski tal-approċċ pubbliku fuq l-implementazzjoni tad drittijiet fundamentali għaliex minn dik il-kwistjoni mbagħad joħorġu drittijiet oħra bħal dawk soċjali, ekonomiċi u anka il-ħelsin tal-medja, tax-xandir, eh, id-drittijiet tal-minoranzi, ecc. għalek huwa verament importanti li nindirizzaw dawn il-problemi kollha. U għalek jiena verament nilqa l-approċ tal-Sinjura Valan u jiena konvint li r-rapport tagħna ħajr nexxielu iqanqal ftit u jċaqlaq ftit lill kummissjoni Ewropea sabiex inħarsu lejn id-drittijiet fundamentali bħala kwistjoni ewlenija għall-Unjoni. U mhux xi ħaġa li qegħdin niddiskutu meta jfettlinna meta jidher li hemm kriżi ġdida, għaliex jekk aħna ma nindirizzawx il-problemi ħajkonna kriżijiet ġodda fil-ġejjeni, grazzi. Danke, <coughs> Viktor, jetzt äh, Kollegin Geringer, bitte. Grazzi, Viktor. Issa, Signora Geringer. Grazzi ħafna. Jena naqbel ma, ma tqal M'għandix għalfejn għot nirġan nirrepeti dak li diġà ntqal, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali huwa dokument b'saħħtu ħafna u apparti mit-Trattat ta' Lisbona u għal din ir-raġuni huwa wieħed mill-iżjed atti legali importanti b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena sodisfatta bl-opinjoni li aħna qegħdin niddiskutu għax dan ħajuri kif il-karta hija rispettata fil-pajjiżi tagħna. Jiena fil-fatt nixtieq eh, nesprimi l-opinjoni tiegħi li fi żewġ pajjiżi intom tafu li hemm żewġ eh, pajjiżi minn 27 pajjiż, ġifieri ir-Renju Unit u l-Polonja, u jiena naħseb li dan għandu jinbidel għaliex għandna ninkoraġġix il dawn iż-żewġ pajjiżi li rivedu l-pożizzjoni tagħhom u li huma wkoll jintroduċu l-karta fl-istati membri dawn l-istati membri hemm proċeduri eh, speċjali li huma maħsuba għal dan il-proċess għalhekk jiena ħaniproponi emendi f'dan il-qasam. Iva, ma nixtieqx intawa l-eżagġerat. Jiena nixtieq nappoġġa il-kollega Posinar fuq l-importanza li dan indaħluħ fxolna b'mod aktar ċar għaliex aħna kemm il-darba qegħdin ninfaċċaw it-tentattiv minnaħa tal-Kummissjoni li tevita li titratta l-kwistjoni ta' drittijiet umani fuq livell bażiku fil-ħidma tagħna. U meta kellna smiħa aħna rajna b'mod ċar li dam mhuwiex aċċettabbli. U ovvjament jiena nappoġġa wkoll li l-aġenzija li għandna l-aġenzija. U palma tafu kulħadd kien favur li nistabilixxu l-aġenzija u dawk li kienu fis li kellhom seta xtaqu jeħilsu minna. Għalhekk jiena assolutament nappoġġa l-klint grazzi. Gut, vielen Dank und ich denke, sind nur ganz Grazzi ħafna. Nadir kemm il-rapporter fl-lejl aħħar biex tikkonkludi ma kien hemm ħafna kummenti interessanti Is-Sur Buxinari, inti semmejt żewġ punti verament importanti wieħed aktar u problem aktar ġenerali li naqbel magħha. Kultant, il-Kommissjoni issa tibla kollox, issa taħseb li l-Istati membri dejjem ħaj implementaw dak kollu li jrid jiġi implementat. Għalek aħna nispiċaw li għas biss għanna monitorat u segwitu għek kif eh, nimxu qoddim. Ovvjament iva jrid ikun hemm din relazzjoni ta' fiduċa iżda rridu nżommu għajnejna fuq dak li jiġri biex naraw l-affarijiet huma implementati kif suppost. Għalek fuq medda twila ta' żmien rajtajn ukoll li kultant l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma jimplementawx l-affarijiet kif suppost. Meta mbagħad pajjiż ġdid jixtieq jingħaqad eh, nimxu l-lem u law u jridu iżommu ma' kriterji stretti ħafna Iżda la darba jitħlu, e, no, inserħu fuq dak li ksibna u dan hija ħaġa li rajta jiena stess u fil-kumitat tal- e, peti rajna li ċittadini wkoll il-mentaw dwar dan għal xidġitiet fundamentali huma importanti ħafna u għacċar li fl-istati membri differenti tiġu trasposti b'mod differenti. Dan huwa punt importanti ħafna u xtaqt nifasizzaħ fil-kuntesta dan ir rapport Muna ċertament nixtieq eh, nati nagħti l-awguri tiegħi l rapporter fl-implementazzjoni ta' dan il-punt. Signora Valjen, inti għat mod tajjeb li aħna nappoġġawk fuq dan u issa nixtieq ngħaddilek il-kelma sabiex tkun tista' tikkonkludi. Grazzi ħafna Sur President kif ukoll grazzi kollegi għal kummenti kollha tagħkom u għal passjoni li rejtu għal dan is-suġġett. Jiena naħseb li huwa tajjeb li naġixxu b'dan il-mod. Eh, brispett għal dan is-suġġett fundamentali li hu tant fundamentali għalina ċittadini Ewropej. U jiena nemmen li dan huwa suġġett li ħankunu maqodin fuqu. U eh, Għalkemm tradizzjonalment il-Kummissjoni kienet fuq l-istess naħa mal-Parlament fl-infurzar ta' drittijiet tal-ċittadini u nkella leġislazzjoni, u nkella tipprova nipprovaw sempliċement ikunu progressivi, jiena ċerta li ħajkun dan il-kas anka dan is-suġġett. Għalek, grazzi ħafna l-kommenti ta'kom u għal-kontribuzzjoni ta'kom għal dan il-rapport, grazzi. Vielen Dank, auch hier gilt noch zu ergänzen, dass... Grazzi ħafna. Mela, il-votazzjoni fuq din l-opinjoni ħasir fit-12 ta' Lulju tal-2012, u xek. Tajb, Mela, F'Lulju ħajkonna ħafna votazzjonijiet. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna petizzjoni speċifika ħafna. Brabta mal-ftejim akta. Għanna petizzjoni minnaħa ta' grupp għawek. Et nitkellmu dwar 2.8 miljun persuna li għamlu din il-petizzjoni. aħna maħniex il-Kumitat ta' tmexija fuq dan, iżda aħna il-Kumitat li jiddefendi u jirrappreżenti drittijiet ta' ċittadini. Għalhekk meta jkun hemm il-menti li jiġu ippreżentati e, u jagħmlu għammana, irridu nittrattaw dan is-suġġett. Mela, l-lum ħanatu l-ewwel daqqa għand il-kwistjoni. għanna Sur Alex Wilkes li qed jirrappreżenta il-2.8 ċittadin Ewropew. U ħajatina introduzzjoni għal din il-kwistjoni, mbagħad David Martin xtaq jitkellem, mbagħad ħajkonna l-Kummissjoni, eċetera, eċetera. Iżda fisem eh, min qed iwressaq din il-petizzjoni għandna l-sur Alex Wilkes. Nadilek il-kelma, grazzi ħafna huwa verament pjaċira li għal jgħataw fisem 2.8 miljun persuna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex nirrappreżenta tħassib kbir li qegħdin iħossu ċ-ċittadini fuq il-ftehim aktar. Meta ikun hemm ehm, konflitt bejn id-drittijiet, iċ-ċittadini m'għandhomx iħossu ruhom bħala spettaturi f'xi logħba futbol li jistgħu ħarsu biss u li ma jistgħux jaffettwaw ir-riżultati aħħarin meta huma l-libertajiet tagħna li huma friskju jrid ikun hemm proċess li jassigura li dawk id-drittijiet huma rispettati u msaħħa. L-akta ġifiri il-ftejim kontra il-falsifikazzjoni u kummerċali qed jiġi negozjat Eh, mod malu u ħajistabilixxi reġim legali fejn il-kumpaniji privati mhumiex responsabbli m'għandhomx kontabilità u jibdew jikkontrollaw u jaraw xejn jiġi fuq l-internet fi żmien meta il-persuni eh, taħt oppressjoni fil-vant nofsani kienu qegħdin jirriskjaw ħajjithom biex ikollhom il-libertà, in-negozjaturi Ewropej kienu qegħdin eh, lessi biex jiffirmaw eh, u jneħħu dawk il-libertajiet libertajiet tal-ċittadini tagħhom għal dawk li huma moħħhom biex jipproteġu id-drittijiet tagħhom, id-drittijiet tal-marki tal-awtur. ċittadini mill-Unjoni Ewropea resqu lejn l-avaz u appellawna sabiex nieħdu azzjoni avaz li tfisser il-vuċi jew inkella il-kanzunetta f'ħafna Eh, f'ħafna lingwi, eh, hija l-ikbar moviment li qed immobilizza l-ċittadini fuq kwistjonijiet dwar l-internet fl-Unjoni Ewropea. U aħna weġibna permezz ta' petizzjoni li fil-fatt inxterdet mod eh, maġġel kemm fl-Ewropa u barra. U issa ġiet iffirmata bħalma qal il-President minn aktar minn 2.8 miljun persuna. 2.84 miljun persuna firmaw din il-petizzjoni riċentement. U hija indirizzata lill parlament Ewropew taqra hekk. Bħala ċittadini globali mħasba aħna nitolbukom li eh, tirrappreżentaw internet ħieles u miftuħ u tmorru kontra din l-akta li kisser l-internet. L-internet huwa għodda importanti ħafna għan-nies madwar id-dinja li sabiex jagħmlu skambju ta' ideja tippromovu demokrazija. Aħna ħeġġukom sabiex turu tmexxija globali reali u tħarsu drittijiet tagħna. Il-negozjaturi tal-akta imxew skont proċess ħażin sabiex joħorġu bit-trattat ħażin e, bil-pajjiżi ħżiena u mekkaniżmi ta' nfurzar ħżiena. Iżda, flimkien ċittadini viġilanti kif ukoll parlamentari li għandhom is-seta jistgħu jiksbu r riżultati tajjeb. Ejja nirrifjutu l-akta. Jekk inħarsu lejn din is-sena l-2012, meta ħarsu lura eh, lejn l-2012 eh, min ħajkun qed jara l-istorja, jista' jara eh, il-mod kif il-Parlament jirreaġixxi l-akta bħala mument kruċjali it-Trattat tal-Lisbona b'mod tajjeb jinsisti tinsisti li il-Parlament għandu jkollu vuċi meta l-Unjoni Ewropea tinnegozja eh, trattati kummerċjali internazzjonali. Jiena verament kuntent u iċ-ċittadini li qed nirrappreżenta hekk illum jilqgħu bisħieħ id-deċiżjonijiet li saru mill-aħħar darba kontaw f'Marzu ġifieri ta' tliet kumitati f'dan il-Parlament li kienu qegħdin jirrakkomandaw li l-akta tiġi irrifjutata. Issa l-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali din il-ġimgħa qed jiffaċċa għażla u aħna ħeġġuhom li jimxu f'din id-direzzjoni u wkoll jirrifjutaw l-akta. Aħna ħeġġejna waqt il-plenarja ta' dan il-Parlament li wkoll eh, jieħu il-plenarja tieħu wkoll il-passi eh, neċessarji sabiex jirrifjutaw il-permess tagħhom sabiex nassiguraw li dan it-trattat qatt ma joħroġ fid-dawl. U fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja lil dan il-Kumitat, Kumitat tal-Petizzjonijiet, għal rwol verament importanti sabiex nejnu biex eh, inwaslu l-vuċijiet ta' ċittadini Ewropej, ġifri 2.8 miljon persuna sabiex jaslu u il-persuni rilevanti għawek kif ukoll fl-istituzzjonijiet l-oħra. U vitali li jkollna dawn it-tip ta' kumitati u kanali li jippermettunna nassiguraw li meta l-Unjoni Ewropea toqgħod bil-qeda biex tiddiskuti ftehim internazzjonali id-drittijiet u il-libertajiet fundamentali tagħna jitpoġġew fl-ewwel post u mhux e, e, e, jinaħħuhom ipoġġuhom mal-ġemp għal konsiderazzjonijiet kummerċjali. Grazzi. Grazzi tassew tal preżentazzjoni fil-qosor tiegħek dwar din il-kwistjoni. L-ewwel nett ser induru lejn il-Kummissjoni. Ser nadduhom il-kelma, nadulhom il-kelma, is-Sur Lori kommissjoni, kummissjoni joġbok. Uh, thank you, Mr. Chair. Grazzi, Sur President. il kommissjoni hija konxa ħafna dwar tħassib ta' ċittadini u ta' xi organizzazzjonijiet mhux governattivi dwar ir-rispett ta' drittijiet fundamentali mill-aktar sejm kummerċali kontra l-falsifikazzjoni. Aħna f'bosta okkażjonijiet tippruvajna niżguraw illi l-aktar l-ewwel qabel kollox ikun trattat illi jkun immirat biex itejjeb l-infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq livell globali, mod partikolari f'pajjiżi terzi. L-akra l-akta mhijiex direttament applikabbli fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-akta ma tibdilx il-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni Ewropea li tapplika u blebda mod la direttament u laqas indirettament ma tikser id-drittijiet fundamentali kif jinsabu fit-trattat. Aħna dan tennejnieh kemm il-darba Is-servizzi legali tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni żgurawna minn dan akta ġiet eżaminata mill-avukati u l-servizzi legali tal-Ministeri kollha tal-Ġustizzja fl-Istati membri kollha u fl-aħħar net l-Unjoni Ewropea b'appoġġ unanimu ta' l-Istati membri iddeċidiet illi tiffirma dan il-ftehim. Iżda, il-dubji baqgħu hemm u għalhekk il-Kummissjoni ipprovat tfittex opinjoni oħra hawnhekk u batet rikjesta lill qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex hija tagħti l-aħħar opinjoni dwar il- kompatibilità ta' akta ma' drittijiet fundamentali. Aħna fiduċjużi illi din l-opinjoni ser tikkonferma l-evalwazzjoni propja tagħna. Aħna konxi li trattat internazzjonali ma jistax jikser jew ma jistax ipoġġi f'dubju id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea aħna fiduċjużi għaliex dawn id-drittijiet huma protetti u jissemmew fit-trattat akta fil-litra tal-liġi hawnhekk issemmew il-problemi fir-rigward tal-internet l-artiklu tal-internet fakta hemm artiklu wieħed infatti jagħmel referenza espliċita għal ħtieġa illi inħarsu il-libertà tal-espressjoni, il-privatezza u l-protezzjoni tal-data. Dawn il-valuri huma protetti fl-ittra ta' trattat u ma jistawx jiġu miksura bl-ebda mod. Aħna smajna leħen iċ-ċittadini, ippruvajna niċċaraw l-affarijiet, nittamaw illi l-qorti tati l-aħħar verdett U dan ser ikun importanti jekk ikunu nistgħu nisimgħu il-leħen tal-qorti għaliex issemmaw wkoll il-ħtieġa ta' proċess xira hawnhekk u għalhekk huwa importanti li l-qorti tkun tista' tagħti il-femmiet tagħha imma fl-istess waqt huwa importanti li l-Ewropa tħares il-proprjetà intellettwali tagħha. Tipproteġi dan il-valur tal-kumpaniji tagħha għal ħolqien ta' postijiet tax-xogħol f'waqt ta' kriżi bħal dan Ovvjament, eh, jirridu jitħarsu dejjem id-drittijiet essenzjali u fundamentali imma aħna konvinti illi dan il-għan aħna ksibniħ. Grazzi. Ja, vielen, äh, vielen Dank an die Kommission. Bevor ich jetzt die Rednerliste eröffne, noch ein paar Informationen aus Sicht des Petitionsausschusses. Also die ersten Petitionen zu ACTA sind im Jahr 2011. Grazzi l-Komissjoni għanna informazzjoni mill-Komitat tal-Petizzjoniet l-ewwel petizzjoni ġiet imresqa fl-2011 kien hemm bosta kumitati fi dan il-Parlament illi trattaw akta u ma irrifjutaw l-iżvilupp ta' aktar kumitat għall-industrija, kumitat għall-affarijiet legali u l-kumitat libe u il-koll irrifjutaw akta. Il-ħamis, il-kumitat ewlieni, il-kumitat inta, ser ikun qed jiddiskuti nhar il-ħamis eh, l-akta u il-Kumitat ser iqis l-opinjonijiet tal-petizzjonanti. David Martin, ir-rapporter mill-Kumitat, inta jinsab hawnhekk preżenti u għalhekk nixtieq nibda l-lista tal-interventi bisur Martin, hekk jogħġbok. Thank you very much. Grazzi ta' sew President, grazzi wkoll il-Kumitat tal-istedinni, nixtieq nirringrazzja wkoll l petizzjonanti tagħna għal sem attiv tagħhom u l-interess tagħhom dwar dan id-dibattitu. Meta jiena ġejt maħtur bħala rapporter fil-Kumitat tal-Kummerċ, jiena għed illi e, kont qed nispera li kona diskussjoni miftuħa u mimlija fatti naħseb dan il-għana aħna ksibni iċ-ċittadini kienu attivi immens e, u ma tawfemtom l-membri tal-Parlament Ewropew dan huwa sinjal ta' inkoraġġiment illi l-petizjonanti u ċittadini oħra kienu lesti illi impenjaw ruħom b'mod attiv mal-membri tal-Parlament Ewropew mhux biss billi jiffirmaw petizzjoni imma billi jikbu it-tri emails u kol kolom taħdidiet personali mal-membri parlamentari. U rajna li kienem kol tweġibiet kontrarjament tal-kampanji oħra li kienem u dan kollu jena nilqaw. Ikolli nejt illi l-opinjoni tiegħi hija illi eh, min kellu id-dritt ukoll min għandu drittijiet il-copyrights ukoll impenjaw ruhom smajna x'għandhom xi jgħidu ħut il perswaduna wkoll kittieba żgħar illi m'għandhomx tħul kbir u kienu mħasba dwar kif eh, jistgħu jibbenefikaw mill-akta u dawn il-pożizzjoni taħna għadnihom bis-serjetà. Nixtieq inżid ukoll u dan nagħmlu ġenwinament illi il-Kummissjoni minkejja il-kritika li kien hemm dwar kif ġin negozjat e, akta. Il-Komissjoni wkoll impenjat ruha, iddefendiet akta, attendiet għal ħafna sessjonijiet ta' smieħ hawnhekk, mhux biss fil-proċessi tal-kumitat, proċessi normali, imma impenjat ruha sew biex tiddefendi l-akta. Sitt kumitati parlamentari kif qed int President ser ikunu iddiskutew l-akta erba' kumitati kienu kontra dan il-kumitat it it-tratta l-akta b'mod tassew serju u l-Kumitat tal kummerz ser jivvota il-ħamis. Ma tantx hemm kwistjoni dan il-Parlament li jiġu trattati qudiem sitt kumitati u għalhekk nittama illi l-petizzjonanti jarfu illi l-Parlament ħaddin il-kwistjoni bis-serjetà diskutejniha f'dettall kbir. Smajna dwar l-impatt fuq is-suq uniku, impatt fuq il-kummerċ internazzjonali, l-impatt fuq il-libertajiet ċivili, fuq il-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk trattajnieh minn kull aspett hawnhekk. Eh, jiena dal-għodu msen qot nidħol f'diskussjoni dwar il-kontenut għaliex dan għamiltu kemm il-darba ma ser nikkonkludi b'dan is-suġġeriment kieku ma kenniex trattat ta' Lisbona. Aħna ma kienx ikonna l-akta. U issa jekk inti inti xkontra jew favur l akta il-fatt li l-Parlament huwa il-leħen ta' ċittadini huwa għandu l-opportunità illi jitratta l-akta u għalhekk din l-opportunità għandha tiġi mill-qwa. Anka jekk intix kontra jew favur dan is-suġġett huwa importanti u kien soġġett ta' skrutinju demokratiku, pubbliku, u din hija xi ħaġa ta' valur miżjut hawnhekk. Fir-Renju Unit il-House of Commons għandha sistema fejn il- hemm kumitat li jirrakomanda suġġetti biex eh, l-Kamra tiddiskutihom, suġġetti li taħseb li huma kontroversjali, hawnhekk dwar l-akta aħna kellna rapport illi jgħid illi ma kenniex għalfejn iddiskutu l-akta. Iżda illum kieku seta kien ikonna din l-akta trattat mingħajr is-sem ta' ċittadini. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kumitati kollha illi trattaw l-akta. Grazzi ta' sew, Sur Martin. Issanna l-lista tal-kellima is-Sur Murphy jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew, President, l-ewwel net fisem il-grupp politiku tiegħi il-grupp ta' xelluk ut, nixtieq nifraħ lill-petizzjonanti Mux biz dawk illi firmaw il-petizjoni ma dawk li ħaddu sem fi protesti fl-Europa, fuħut minnom kienu protesti ta' sew sinifikanti, irridu nirringrazzjawhom, nifirħulhom għaliex l-opinjoni tiegħi hija grazzi għalihom grazzi għal mobilizzazzjoni ta' persuni fl-Ewropa, ta' bosta persuni fl-Ewropa, illi fil-Parlament hawn dibattitu serju dwar l-akta. U għalhekk aħna potenzjalment nistaw nirbħu biex nelbu darba dejjem l-aktar. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa grazzi għal pressjoni barra minn dan il-Parlament, pressjoni kbira li kien hemm grupp politiku tiegħi oppona l-akta mill-ewwel ġurnata u dan ser nibqgħu nagħmluh anke sa nhar il-ħamis u sa meta dan il-punt jasal fil-plenarja. Fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni eh, ġabet ruħab mod arroganti fid-diskussjoni Ipruvat tinjora l-oppożizzjoni li hemm madwar id-dinja u fl-Ewropa dwar l-akta fejn qalet il persuni mhux marfa biżejjed jew inkella mhux qed jifmu dwar xiex qed jitkellmu jiena ma naħsibx li dan huwa l-każ wara li tkellimt ma' ħafna minn dawk li resqu l-kampanja. L-opinjoni tiegħi hawnhekk Il-Kommissjoni qed tagħmel dak li tagħmel is-soltu ġifri tirrappreżenta l-interessi ta' negozji kbar fl-Ewropa, negozji kbar li għandhom id-drittijiet l-akta hija il-prodott tal-lobbying mill-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali u hija qed poġġi dawn il-profitti qabel id-drittijiet bażiċi tal-persuni fir rigward tal-libertà tal-internet, il-supervizjoni minnaħa tal-ISPs, attakki fuq id-dritt tal-aċċess għal mediċini ġeneriċi. Jiena naħseb illi hawnhekk nisabu risqin lejn rebħa u jina nishtiq nħedġeċ minn resaq il-kampanja biex jibqa dejjek sal-ħamis jina naħseb li fiħdan inta il-ħamis nistaw nirpu u kol nirpu kol fil-plenarja. U dan ikun il-riżultat ta' kampanja kbira. Grazzi tassew. Grazzi għanna tmin kellima fuq il-lista. Ippruvaw żommu ma' tlet minuti ta' ħin għaliex nixtieq ngħaddi l-kelma lil petizzjonanti wkoll. Ek joġobkom tkellmu għal madwar tlet minuti. Ek joġbok David nitlob lajnuna tiegħek hawnhekk. Kollega Nokke. Sinjura Su Nokke. Jena, oċek. <laughs> yeah, thank you. I'll... Iva, grazzi Nasser, niprofa nżon fir osor. Għalix l-opinjoni dwar akta jiena diġa eh, esprimet il-fema għalix membru tal-komitat libe u l-grupp tiegħi wara prezentat għawnek. Aħna l-koll appoġġajna l-opinjoni negattiva tal-Kumitat Libre jiena issa nixtieq ngħid illi aħna nixtiequ nirringrazzjaw l petizzjonanti kollha bħala membru tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja dawn il żewċ miljuni u fuqhom ta' persuni jiena membru mill-Latvja u nixtieq ngħid li l-ewwel petizzjoni reġistrata hawnhekk ġiet minn ċittadin tal-Latvja fl-2011. Il-Latvja mhijiex fost dawk li huma tassew attivi fir rigward ta' tfassil tal-petizzjonijiet imma f'dan il-każ iva konna l-ewwel nies. Dak li qal il-kollega tiegħi fejn min qed eh, jopponina qed jgħid illi aħna maħniex informati imma il-każ tagħna tal-lavja jur il dan mhux minnu il-ġimgħa l-oħra l-assistent tiegħi ħasem fil-dibattitu dirett ma' rappreżentanti tal-Parlament u tal-Gvern u għajjem dan id-dialogu kun hemm rappreżentanti li kienu favur dan wera illi huma lanqas biss kienu qraw il-punti ewlenin tal-ftehim u ma tantx huma konfidenti f'dan l-argument għalhekk l-argumenti tagħna huma f'saħħithom u jiena tassew kuntenta illi hawnhekk f'dan il-każ il-Parlament qed jagħti opportunità lil petizzjonanti biex isemmaw leħinhom. Il-mikrofonu għal-kellim. Grazzi, President, kollegi, il-kollega ti Santin Bellier il-jampenjata ħafna fil rigward ta' dan is-suġġett ma tistax tkun mana preżenti hawnhekk illum għaliex hija tinsab frio għas-summit tirrappreżenta l-Parlament Ewropew. Ija talbitni biex fisem il-grupp tagħna jiena naqsam il-femmiet tagħha magħkom. Illum il-kumitat tagħna qed jitratta il-petizzjoni kontra l-akta. Hawnhekk il-petizzjonanti introduċew din il-petizzjoni u ġiet iffirmata minn kważi 3 miljun persuna daqs kemm hemm persuni jgħixu fil-Galizja. 3 miljun persuna. Huwa tliet darbiet aktar minn kemm għandek bżonn ta' firmatarja l-inizjattiva ta' ċittadin. U dan juri t tħassib ta' ċittadini Ewropej dwar dan it-trattat partikolari. Aħna rridu nerfaw responsabiltajiet tagħna u koll hawnhekk il-Parlament sejjer jiġi mitlub jivvota dwar l-akta f'Lulju għal kumitat erba' kumitati parlamentari bħalissa li ġew mitluba għal fema tagħhom talbu biex l-akta tiġi rrifjutata. Kollegi bħal firmatarji jiena nemmen illi l-akta tinkludi perikli serji għad drittijiet tagħna fl-Ewropa li huma garantiti mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u l-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Libertajiet. L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta huwa stess dan l-aħħar qal illi id-dispożizzjonijiet imresqa minn l-akta jistgħu waslu għal monitoraġġ tal-attivitajiet fuq l-internet ta' ċittadini kif ukoll monitoraġġ tal-attivitajiet online kollha kemm huma. Jiena nemmen illi dan jikser id-drittijiet tagħhom għal privatezza u għal protezzjoni tad-dejta. Fil-kazistika tiegħu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għalet illi l-monitoraġġ m'għandux issir b'dan il-mod u għalek eh, jiena nappella biex intom fisem il-grupp tagħna bħala rappresentanti eletti ta' ċittadini tal-Ewropa biex tiggarantixxu l protezzjoni ta' drittijiet u l-libertajiet ta' ċittadini tagħna. Ukoll biex tappoġġaw din il-petizzjoni iżommuha miftuħa u tibatu messaġġ b'saħħtu lil kulħadd fisem l-Ewropa u tiżguraw illi il-leħen tal-petizjonanti taċ ċittadini jibqa' jinstema. is sinjora Geringer. Grazzi tassew, Sur President. Jiena tassew kuntenta illi fl-aħħar net illum aħna nistgħu niddiskutu fil-laqatana din il-petizzjoni. Nixtieq nfakkarkom illi għar-raġunijiet illi jiena ma nistax nifhimhom dan il-punt tressaq bxar imma fl-aħħar nistgħu niltaqgħu hawnhekk u s-sitwazzjoni illum hija differenti minn kif kienet fl-2009 għaliex dak iż-żmien aħna bdejna narfukom dwar it-teddidiet marbuta mal-akta aħna dak iż-żmien konna minoranza. U apparti minn hekk aħna tlifna rezoluzzjoni importanti. Il-grupp politiku tiegħi kien proponija jiġifieri biex ikun hemm impatt fuq il-proċess ta' negozjati wara l-2009 wara li daħal fis seħħ ta' trattat aħna kellna nkunu msieħba f'dawn in-negozjati iżda ma konniex. Konna biss ħafna wara meta dan id-dokument feċ permezz ta' proċessi strambi U dak iż-żmien ukoll konna minoranza aħna fil-Parlament Ewropew dawk illi kienu kontra il-ftejjim akta. Iżda mbagħad fl-aħħar net meta l-persuni ħarġu jipprotestaw fil-bidu ta' din is-sena. L-attitudni tal-membri parlamentari imbidlet uħut minnhom fl-aħħar raw id-dokument uħut minnhom uħut mill-membri tal-gvern fl-aħħar raw id-dokumenti u jisom għamu fuq tagħhom. U fl-aħħar grazzi għal dan il movement tal-massa demokratiku fuq l-internet u fit-toro l-affarijiet imbidlu. Grazzi għal petizjonanti għal persuni li jużaw l-internet aħna illum ninsabu hawnhekk u kważi qed nirrifjutaw il-kol l-akta. Għaliex fil-kumitat ġuri aħna rrifjutajni b'vot wieħed biss. Għalhekk hemm maġġoranza li mhijiex daqshekk stabbli iżda. Jiena nittama li l-ħamis fl-10 ta' filgħodu akta darba l-dejjem. Imut fuq ommu. U matul il laqgħa tal-plenarja narġaw nirrifjutaw dan il-ftajim. Issa kemm tgħid dwar il-Kummissjoni Ewropea. Fifrar il-Kummissjoni Ewropea qalet illi kienet ser tibat id-dokument l-Qorti Ewropea f'Lussemburgu Umbat eh, f'Marzu qalu li se jibbatu, kienu qed jaħdmu dwar din il-kwistjoni, għadda xar u fl-aħħar f'Mejju huma batuh dan id-dokument. Il-proċess leġislattiv tawlu ħafna iktar mis-soltu u ħallewna nistennew għad-deċiżjoni tal-qorti. Aħna mhux se nqogħdu nistennew din id-deċiżjoni, aħna analizzajna birreqqa dokument huwa dokument perikolus għandna leġislazzjoni tajba, din mhix leġislazzjoni tajba u għal dan il-għan għandna nirrifjutaw, grazzi. Issu Romueva. Uh, Jiena mhux se nerġa' ntenni raġunijiet il-għala dan id-dokument għandu jiġi rifjutat il-proposta l-akt għandha tiġi rifjutata, imma jinser ninsisti fuq aspett partikolari illi issa eh, ma kemm il-darba aħna hawnhekk mannix biss diskussjoni legali jew leġislattiva, imma għandna diskussjoni politika. U din irridu nqajmuha m'aħniex biss qegħdin niddiskutu dwar il-kontenut ta' test, imma bażikament qegħdin niddiskutu dwar kif dan it-test ser isir u x'konsegwenzi ser ikun ser ikun hemm jekk jiġi adottat bil-mod kif qed jiġi propost issa u għalhekk Din il-petizzjoni hija importanti dawn il-miljuni ta' petizzjonanti leħinhom jinstema fil-kumitati kollha ta' din il-Kamra. U importanti wkoll li aħna ma nitilfux l-opportunità illi nżidu l-kredibilità fl-istituzzjonijiet Ewropej jekk aħna ma nagħmlux dak li huwa mistenni minn għandna persuni eletti aħna ser nitilfu il-naqrakt kredibilità illi diġa għandna. U għalek u importanti illi din l-opportunità ma nitilfuwix. Dawk il-kollegi li għadhom ma femux dan ek joġobkom ifmu illi din mish kwistjoni marbuta biss ma' test legali. Jekk aħna din l-opportunità nitilfuha nitilfu l-opportunità illi nżidu il-koerenza u l-kredibilità fl-istituzzjonijiet Ewropej. Vielen Dank, auch jetzt ganz exakt Frau Keller. Grazie ħafna. L-Onorevoli Keller. Umbat, is-sur Puxtinaro. Is-sinjura Keller l-ewel. Grazzi ħafna. Grazzi li wkoll lil dawk il-2.8 miljon petizzjonanti biex bekk nistgħu ngħidu li nistgħu nappoġġaw din il-petizzjoni għaliex turina kemm għandna interess fuq is-suġġett u jista' jkollna movimenti fl-Ewropa għaliex għanna suġġetti li tassew jispiraw li ċittadini u importanti li nqisu petizzjonijiet bħal dawn u nieħdu reazzjonijiet fuq dawn l-istess petizzjonijiet. Xtaqt ngħid illi hemm ħafna persuni li se jiġu affettwati mill-akta m'għandhomx il-possibilità illi jresqu petizzjonijiet jiġifieri persuni f'pajjiżi oħra f'pajjiżi li jiżviluppaw li se jbatu mir-regolamenti ta' trademark illi l-akta se tkun qed tieħu fuqhom biex bekk ma jkunx hemm aktar aċċess għal mediċinali li ċ-ċittadini jistgħu jixtru. Eh, l aktar xandu xaqsam ma' trademarks, iżda bil-restrizzjonijiet ta' trademarks l aktar jista' jkollha konsekwenzi serji fuq is-saħħa u fuq il-ħajja ta' miljuni ta' persuni. Iżda dawn il-persuni m'għandhomx il-possibilità illi jkollhom petizzjoni li jiġu fil-Parlament, iżda dejjem irdu nżommuhom f'moħħna, irridu nagħtu wkoll il-possibilità li persuni oħra li semmu leħenhom għaliex l aktar tista' tassew taffetwa ħajjithom. Grazzi għal din il-petizzjoni nittamaw illi nkunu nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni fuq dan il-punt fil-plenarja fl-ulju. Grazzi ħafna. Issa jmiss il lissur Bostonaru un bat il-sinjura Oken. Grazzi, President, nilqal petizzjoni u jiena eh, fisem il-grupp SD eh, nistanajt il-proposta tana li akta tiġi trattata b'mod urġenti mill-Kumitat Peti din hija xaġa li ġiet aċċettata mill-Buro mill-Koordinatura lura issa wasalna f'punt fejn qegħdin niddiskutu dan il-punt essenzjali. Issa il-Kummissjoni dwar il-kontenut dak li jaffaxxinani mhux li li biss huwa illi qed jgħidulna li dan huwa strument tajjeb biex nittrattaw il-problemi li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti falsifikati, eċċetera. Iżda, dak li huwa tant evidenti huwa illi il-Kummissjoni għandhom l-istrumenti legali li indirizzaw dawn il-problemi li għandhom xasma drittijiet ta' inteletwa proprjetà intellettwali. Huwa ċar ħafna għalfejn għandna nżidu aktar miżuri li jeżistu diġà. Ehm, li mhumiex se jtejbu il-miżuri li għandna bħalissa, u allura qed jgħidulna li dan huwa mezz kif niġġieldu il-prodotti falsifikati mhix aċċettabbli għaliex il-produtturi ewlenin ta' dawn il-prodotti falsifikati, il-produtturi mhumiex dawk illi se jkunu parti minn dan l-arranġament legali. Manna xejn dwar dawn il-produtturi ta' prodotti falsifikati u allura qegħdin jifisser il-ġlida li għanna kontra l-prodotti falsifikati fl-Europa miex waħda serja. F'nofs il-krizi, meta iċ-ċittadini edin jittilfu drittijiet soċjali ekonomiċi tagħhom, u l-Kummissjoni tista' jew entità oħra responsabbli fl-Unjoni Ewropea tagħna tasal idea ta' ħolqien ta' polizija tal-internet Din hija l-uniku tweġiba demokratika li nistgħu nagħtu ċittadini Ewropej mill-aspett politiku dan huwa skorrett, mhix ħaġa aċċettabbli. U allura hawnhekk nilqa mill-qalb l-opinjoni li smajna minn diversi prim ministri fl-Ewropa, minn Polonja, sa pajjiżi, ir-Romanija, kif ukoll f'pajjiżi oħra, jekk il-kol kemm aħna ninaqdu u ma naċċettawx akta, allura din kun xi ħaġa tassew importanti. Jekk il-maġġoranza tal-Parlament diġà fisret li hija kontra l-akta u qed nirreferi għal grupp tiegħi SD illum. Jekk tant kumitati diġà fisru li din il-ħaġa mhix aċċettabbli, ma nix naċċettawa u fil-fatt ma ċċettawix, Allura, aħna l-lum nistaw naħlu l-ħin u najdu għajja nibatu għal-qorti l-ewel. Ejja naraw l-qorti se deċidi Umbat, naraw, le, ma naħlux iktar żmien. Anzi, irdu nirkol ħin. Irdu nirrifjutaw din il-ħaġa billi nivvotaw biħġarna kontra u nalqu dan il-kapitlu illi Jena tiprofa nżomma unek li nifsi mill-li najt laffariet forsi ma mux deċizjoni tajba l-Kommissjoni, mux xaġa tajba l-kredibilità tal-modell Ewropew tagħna. Al kontrarju, dan huwa taħsara l-kredibilità tal-modell Ewropew qoddim tant miljuni ta' ċittadini fl-Ewropa, mhux biss għall unjoni Ewropea. Dan huwa mudell kif nistgħu nitrattaw l-evażjoni u jkun aċċess ħiles għal l-informazzjoni u biex ma jkunx restrizzjoni tal-aċċess għal informazzjoni ħilsa. U għalhekk nilqa l-petizzjoni se nappoġġa bisħieħ u jiena konvint illi din hija tweġiba tal-Parlament. U jiena naħseb illi maħnissa naċċettaw fil-Kumitat e aktar mbagħad il-Parlament wara jsegwi wkoll. Grazzi l-onorevoli Postenaro, l-kollega Okenessa. issa. Jena sen, sen niprofa nżomma tliet minuti. Illum għanna niċċelebraw il-riżultat ta' trattat ta' Lisbona, għaliex hawnhekk qegħdin naraw eżattament x'inhu r-riżultat ta' trattat li tassew għanna s-seta bħala parlament mhux sempliċement irridu noqdu kwieti u niddialogaw meta jkun hemm il-bżonn. Iżda il-Parlament sa fl-aħħar għandu l-kodeċiżjoni. U allura tkun xaġa sabiħa jekk l-istituzzjonijiet l-oħra wkoll jifmuh dan il-punt sabiex ma jaħlux il-ħin tagħna aktar. Naseb, allura hawnhekk id-diskors għandu jkun dan. Din il-ħaġa tgħaddi fil-Parlament, tkun xi ħaġa rilevanti li allura li nsaqsu lill-qorti jekk dan il-ftehim mhux legali. Iżda, meta huwa ċar illi għal-qas it-tama illi meta naraw il-ċittadini, il-petizjonanti u rappresentanti għamna kanke fil-parlament, naraw xieħsbu, eh, nafu li risultat se jkun le. U għallura, ejja ma naħlux iktar ħin u flus billi mmurru l-qorti. Għalix dana kollu ta' xej wara kollox. U għallura, għanna niċċelebraw minn flok najdu għanna problema ta' kredibilità di għan huwa jum storiku u nittamaw li fl-ulju nuru l-ċittadini illi l-parlament għalet minnu tassew sejweta l-irwol tijaw. Grazzi, l-onorevoli Jar. Le, l-onorevoli Wieland. Grazzi, signor President ma konċ hawnhekk għad-dibattitu kollu għaliex kont fil-laqa tal kutat Afko hemm punt hemmhekk fuq l-aġenda tagħhom illi interessani ħafna id-dritt tal-Parlament illi jkollu komitati ta' investigazzjoni u punt ta' konflitt ta' dak is-suġġett huwa eh, li wieħed jara jekk eh, hemm xi elementi jistgħu jiġu eh, inforzati b'mod legali jew le u jekk nistgħux nittrattaw dawn il-punti hawnhekk fil-Parlament jew huwa fidejn il-Kunsill u l-Gvernijiet li jidwazzjoni fuq dawn il-punti. Hemmhekk hemm tħassib dwar dan is-suġġett. U allura hawnhekk irridu noqogħdu ħafna attenti għal dak li għandu xaqsam il-mod kif aħna nittrattaw is-suġġetti. Ma naħsibx li hija xi ħaġa tajba lina illi qassa morru f'direzzjoni oħra fil-mod kif nittrattaw il-kwistjonijiet. Dan huwa importanti ukoll għaliex ma rridux aħna nattu id-diskussjoni u u naslu għal imġiba li ma jxraqx il-parlament. Ma nistaw sempliciment niġu għawnek eh, nxajru l-bnadar eh, nazjonali u jkonna għawnek il-banners il għawnek irridu naddu minn proċess parlamentari. Iva dan huwa suġġett kontroversjali ħafna, ġiġi diskuss u allura il Normalment dan il-komitat, meta jkun kwistjoni bħal din, li hija eh, tidher qudiem il-qorti, allura dak is-suġġett sa dak il-ħin li jiġi deċiż mill-qorti ma jiġix it-trattat. Jekk għad fadal xi rikors legali, din il-ħaġa trid titwettaq l-ewwel. Imbagħad punt ieħor. Hawnhekk din il-Kamra kellna petizzjonijiet aktar serji minn dan din il-petizzjoni li jaffetwaw u koll persuni b'mod aktar dirett u kumitati oħra u koll resqu opinjonijiet, iżda mhux dan il-kumitat. U din kienet il-prattika hawnhekk din il-kamra sissa, issa tinsuġġerixxu illi nintervjenu b'mod prematur f'dan id-dibattitu kollu. U din hija ta' dubjuża ħafna hemm kumitati ta' esperti illi diġa huma involuti f'dan il-proċess u allura rridu nippermettulhom ikollhom il-ħin illi jwettqu xogħolhom. Jiena ili membru dan il-Kumitat sa minn meta bdejt bħala parla membru parlamentari u l-elin jekk jena appoġġajt il-każ qed jiġi diskussi jew le, jew il-każijiet diskussi jew le, jiena dejjem għamilt l-almu tiegħi sabiex nara illi nittrattaw kollox b'mod ugwali. L-elin kemm kien hemm firmatori għal petizzjoni partikolari, Jiena dejjem imxej dan il-prinċipju, il-kwalità, il-kwantità, eh, eh, kif nafu, il-kwantità ma tixtejn tfisser kwalità. U allura m'għandux jaqsam jekk ikollokx ċittadin wieħed illi mandu l-ħadd biex jappoġġaħ fil-petizzjoni tiegħu dak dik il-firma waħda, xorta waħda ħaqqa li tiġi konsidrata skont ir-regoli tagħna ta' proċedura. Għasek huwa dritt ta' ċittadin M'għandux jaqsam jek nitkellmu dwar firma waħda jew dwar miljuni ta' ċittadini. Issa l-inizjattiva ta' ċittadini hija xi U hemmhekk eh, jiġu tratta dawk il-miljun firem u allura jiena nissuġġerixxi li nżommu mal-proċeduri tagħna standard u nżommu magħhom għaliex inkella se nispiċċaw ħażin. U mbagħad allura nistgħu sempliċement nagħlqu x-xogħol kollu tagħna. Grazzi ħafna. Kellim li miss. Onestament, ma fimx hawnhekk il-messaġġ ta' Sur Wieland. Jidirli illi huwa jifhem il-kumitat tagħna għandu sempliċement jingħalaq u nkomplu naħdmu fil-kumitati l-oħra u mhux dan il-kumitat. Naseb li huwa importanti illi kważi 3 miljun ċittadin Ewropew esprimew opinjoni tagħhom hawnhekk. Iva. Hemm l-inizjattiva ta' ċittadini taħt it-Trattat ta' Lisbona, ċaġa eċċellenti din. Iżda hawnhekk għandna 3 miljun ċittadin li formaw firmaw petizzjoni dawn ħaqhom ukoll illi nifirħulhom. Aktar minn erba' kumitati fil-Parlament qalu le għal niftejn, kena erba komitati li għalu le, għatfadal bis inte issa illi juru l-fema tagħhom. Il-maġġoranza tal-kollegi tagħna jemnu illi din, mux mhux biss hija diskussjoni legali, iżda hija wkoll kwistjoni fejn aħna bħala rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej għana nesprimu moċar l-opinjoni tagħna. Din hija kwistjoni politika u inti tafu sew dan il-fatt. Lilin mill-opinjoni finali tal- Orti Ewropea ta' Ġustizzja fl lussemburgu aħna hawnhekk napoġġaw iċ-ċittadini. Aħna kirdu nagħmlu. Grazzi. l Taylor. Grazzi ħafna, President. Skużawni kontart. Iżda xorta waħda ħassejt li għandi ngħid xi ħaġa eh, sabiex napoġġa l-kollegi. Jiena napoġġa biss dawn il-petizzjonijiet illi sejħuna sabiex ma naċċettawx ir-ratifika ta' akta u jiena nieħu pjaċir nara illi diġa erba komitati ta' dan il-Parlament fil-fatt għamlu hekk. Issa, jiena nemmen bisħieħ bid-drittijiet ta' ċittadini Ewropej li jiġu hawnhekk u jużaw il komitat tal-Petizzjonijiet, anki jekk tkun forsi persuna, tnejn, jew eluf. Għanna dmir aħna minna ħatana illi nwieġbu għas-sejħa tagħhom nkunu mezz eh, kif huma jisfmu ruhom biex jifmu tassew kif il-Parlament jaħdem u kif l-Unjoni Ewropea taħdem. Iżda il-fatt huwa dan. Hawnhekk m'għandix biss persuna jew tnejn, għandna erba' kumitati tal-kollegi tagħna illi qalu li ma jaċċettawx din l-idea. U allura jien nappoġġa eh, sejħiet lil dan il-kumitat sabiex Eh, aħna nitolbu lil inte illi jieħdu deċiżjoni meta jżommu f'moħħhom ukoll illi kumitati oħra diġa iddeċidew illi ma jaċċettawx akta għaliex da se jkollu impatt negattiv fuq l-innovazzjoni, fuq il-kompetitività, l-iżvilupp, il-kummerċ ġust, il-negozji li għadhom jibdew, l-aċċess għal mediċinali u anki l-governanza tal-internet. Eh, tana mhux biżejjed Irridu napoġaw biex dawn l-affarijiet? Iva, rridu napoġaw, ma rridux nillimitawhom. U allura jiena ninaqat ma l-ħna li għandna minn dawn il-petizzjonijiet. Grazzi. Grazzi, dana kien l-aħħar intervent li kellna issa naddi eh, il-kelma għal-minuta l-sur Wilkes biex iwieġeb għad-dibattitu li kellna hawnhekk. Grazzi ħafna. Jina impressjonat. Anzi, kont impressjonat meta ġejt f'Marzu u smajtu l-leħen ta' ċittadini u l-medja Ewropea wkoll waslet l-ħna tal-membri tagħna ma l-erba kejjen tad dinja jiena impressjonat mill-mod kif il-Parlament qed jitratta din kwistjoni mhux biss minn kumitat wieħed iżda minn sitt eh, kumitati u allura ċertament huwa l-każ li llum huwa jum storiku fejn irnexxielna eh, trattaw ftejim illi kien passat fuq is-segretezza fin-negozjati tiegħu, segretezza fejn kienna kumpaniji illi jikkontrollaw il-mod kif l-individwi jużaw l-internet. Irnexxinna allura niġdu dan il-ftejim fid-dawl tax-xemx u issa għanna dan id-daw li qed jurina dan it-trattat xi jfisser u allura huwa kważi impossibbli li dan jiġi iffirmat fix-ġimgħatej li ġejjin. U għalhekk nitolbu lill kumitat Inta u mbagħad lill plenarja tal-Parlament biex ma jistennewx iżda sabiex fil-ġemat li ġejjin jieħdu pass deċisiv biex ma jaċċettawx akta għaliex mhuwiex trattat tajjeb huwa proċess ħażin u l-riżultat huwa biss għandu jkun li wieħed ma jaċċettax l-akta illi nisimgħu li ċittadini u jiena nieħu pjaċir illi Lavas kellu pożizzjoni importanti biex iwassal ir-rabja tal-membri fl-Ewropa kif ukoll li nittamaw il parlament eh, jagħmel il-dmir tiegħu u jiżgura illi akta qatt ma jidħol fis-seħħ u fil-ftejimiet fil ġejjeni u kol jisu l-ilħna ta' ċittadini u tal-membri parlamentari sam il-bidu net. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, kollega Jar, jixti jati proposta mod formali. Grazzi ħafna. kont eh, viċi president tal mument Mek, Allora xtaqt imressa proċedura, proposta l-proċedura, dana mux komitat politiku, maħnix lanqas komitat ta' esperti, u għallura għawnek għanna petizzjoni enormi, kena sitt komitati li ġew eh, li ġew daħla fil-diskussjoni, u għallura normalment il-komitat tal-petizzjonijiet jaħdem mill-qrib ma dawk il-komitati eh, li speċalizzaw ruħom f'daw l-osma. U kena u koll il mentor dan il-punt l acj u għallura jina tal-fema li nżommu l-petizzjoni miftuħa. Sempliciment u koll għalix il-petizzjonanti għandhom id-dritt illi ikollhom segwitu. Umbat, inkomplu ninnegozjaw il-punt ma' kumitati l-oħra. Jekk inħallu petizzjoni miftu, allura dan ikun skont il-prassi standard, umbat nirċivu t-tweġibiet mill-kumitati esperti, umbat naslu għall-opinjoni flimkien għaliex. Dan din il-petizzjoni tolqod diversi ehm, oqsma speċjalizzati. U allura diskussjonijiet tal-esperti miex waħda li mhux diskussjonijiet li sta jkollna hawnhekk m'għandniex biżejjed żmien u allura għandna n-nas stennew għat tweġibijiet mill-kumitati esperti insommu petizzjoni miftuħa u mbagħad flimkien magħhom niddeċidu kif għandna nipproċedu. L-Onorevoli Bostinaro. Grazzi President. Iva, jina favur illi nżommu il-petizzjoni miftuħa, iżda il-mistoqsija hija din miftuħa l-petizzjoni mbagħad għandna diġà erba' kumitati li diġà femu tagħhom huma kontra akta. U allura nżommu pozizjoni miftuħa, Iva, iżda il-pozizjoni fuq il-kontenut tal-akta nkunu favur li nżommu il-pozizjoni miftuħa biss, jew se ngħidu illi il-pozizjoni tibqa' miftuħa u l-kumitat jgħid li huwa kontra akta. Din hija l-emenda tiegħi u naħseb li bekk aħna ukoll qed nagħtu viżibilità u mhux biss kredibilità lis-sitwazzjoni għaliex li nżommu petizzjoni miftuħa mhix biżejjed. Aħna wkoll nistgħu naqdu l-leħen tagħna mar l-erba' kumitati illi b'mod ċar kienu kontra akta. Martin jekk joġbok? Grazzi President Iva, jina kemet nżur il-komitat, minn mux membru tal-komitat, iżda aħna għadna ma nafux sejġri wara akta, imma ejja najdu li kummerċat ta' kummerċ jajt lew, plenarja ta' jajdu lew kol. Xort għanna kas u dim il-orti Ewropea, ma nafux eh, jekk il-orti tkomplix tisma kas jekk parlament ikun kontra, u allura jekk iva allura b'xi mod rridu niddebattu kustjoni fil-parlament U allura dan jista' jkun il-punt loġiku fejn iddibattu l-punt għaliex inkell għaliex imbagħad il-punt ma jibqax jiġi diskuss mal taħt il-kumitat inta. U allura forsi hawnhekk ikun il- lok fejn wieħed jiddiskuti deċiżjoni eventwali li tiġi minn għandna mill-qorti. Grazzi anka lil kollega Martin għal partecipazzjoni tiegħu. Jiena nixtieq nirringrazzja il-persuni u l-petizzjoni, nirringrazzja Sur Wilks tal-li ippreżenta u appoġġa u enfasizza l-punti ta' din il-petizzjoni. Jiena naħseb li l-ewel tweġiba għat-talba li waslet issa mill-kollega Bossinaru fil-fatti natat mill-intervent ta' konklużjoni ta' rappresentant tal-persuni li firmaw il-petizzjonijiet, dinja ġurnata importanti għaliex irnexxinna nwettqu dak li fil-fatt hija il-ħidma tal-kumitat tagħna. Ġifieri li nagħtu il-possibilità liċ-ċittadini li b'mod sħiħ jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' ċittadinanza u da sar li nagħtu wkoll viżibilità mhux biss lill kumitat iżda li għas-suġġett ġifiri li għaw ammont kbir ta' ċittadini li jaħsbu li jaħseb li huwa importanti. U b'dan il-mod mbagħad nistgħu eh, naraw min najdu lil min irid jieħu deċiżjoni li għaw eh, approċ negattiv għalija u dan ma jistax jiġi ignorat. Għalhekk nixtieq nirrispondi b'mod parzjali dak li qal kollega Viland mhumiex l-ammonti numeriċi ġifieri li wasluna li nikkonsidraw petizzjoni mhumiex oħra, għaliex skont ir-regolament aħna nafu sew li kull eh, punt li jiġi prezentat anka minn persuna waħda, minn ċittadin wieħed, jekk għandu l-karattri l-elementi meħtieġa jista' jiġi konsidrata hekk. U ċar li meta il-ċittadini huma ħafna, hemmhekk ikun hemm naqriżi attenzjoni għaliex jidher ċar li hemm eh, li, li suġġett huwa wieħed skomdu għal kulħadd u forsi l-affarijiet jiġqal u bnot naqriżiet maġġel imma xorta waħda nibqgħu nagħtu l-istess attenzjoni lill petizzjonijiet kollha. Id-dibattitu li sar ikkunsidra wkoll l-opinjoni prevalenti ta' dan il-kumitat mm, għaliex dan kien dibattitu eh, imqan għal mhux ħażin kien hemm aktar minn tnax il kollega li tkellmu kollha taw l-opinjoni tagħhom u qalu li huma kontra din l-idea li naċċettaw il-ftehim. Mela, issa xfata, l-proċedura tagħna issa eh, tajt mhux li ħanieħdu deċiżjoni fuq il-merzu imma li E, imorru fl-imkien mal-mertu ta' din il-prezentazzjoni mill-ċittadini. Issa biex nwieġeb il-mistoqsija tal-kollega Bostinaru xħanamlu aħna, naħseb li nistaw nwieġbu billi najdu jew nirreferu għal eh, tweġiba tal-kollega jar, e għanħallu il-petizzjoni miftuħa. U biex nsegwu l-iżviluppi ta' din il-kwissjoni fil-kumitati, fil-parlament u dim il-qorti Imbagħad wara il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tirrippreżenta dejjem eh, la darba tħalli il-petizzjoni miftuħa speċi ta' eh, l-aħħar smieħ, l-aħħar appell għat-ċittadini fejn jekk dawn il-proċeduri l-ħajsiru ma jwiġbux għall-inqas fl-opinjoni ta' ċittadini għal l-interessi li huma qegħdin jirrappreżentaw quddiem dan il-kumitat, anka anke quddiem il-Parlament Ewropew. Għalhekk jekk il-kollegi jistgħu jaqblu mal-analiżi tiegħi u mal-konklużjoni tiegħi jiena naħseb nista' ngħid li ejja inħallu kollox miftuħ eh, anka bl-inklużjoni tal-opinjonijiet politiċi li ġbarna waqt dan id-dibattitu, aħna għamlu monitoraċ u neżaminaw ir-riżultat tal-attivitajiet tal-kumitati l-oħra dim il-Parlament u l-Qorti sabiex imbagħad il qudiem eventwalment nerġgħu nipproponu dibattitu sabiex neżaminaw eżattament x'għandhom ikunu il-passi li jmiss. Jidher li mawx oġġezzjonijiet għalhekk jiena b'dan il-mod nista' nagħlaq id-dibattitu fuq il-petizzjoni li għadha miftuħa għad deċiżjonijiet tal-ġejni tal-Kumitat tagħna. Mela, grazzi ħafna għal dawk kollha l u l-petizzjoni nista' nagħlaq il-parti eh, pubblika biex ngħidu hekk tal-ħidma tal-, Kumitat le anzi, anzi, għamil żball, mhux ħanalqu. Skużawni. Għax ħsibt li konna ċaqlaqna kollox, le, issa għandna l-punt numru 12. Iġviri, r rapport dwar iż-żjara għal tiftix tal-fatti f'Berlin. Dan huwa rapport li eh, ħassibu e, il-ħassiħa ta' tsibu il-kollega Jatova u ħanaddi l-kelma lila sabiex tkun tista' tajdilna xirridu namlu u x'deċiżjoni irridu nieħdu. Grazzi. Grazie ħafna, Signora President. Jina diġa stajt najdlek xaħġa dwar il-missjoni li kellna f'Berlin, di kienet bazata fuq deċiżjoni tal-Kumitat, kif ukoll kienet riżultat ta' numru ta' elmenti u petizzjonijiet fuq ir-rwol ta' servizzi ta' Zaza Jugandam waqt is-sessjoni ta' Strasburgu aħna kellna laqa fejn bilna fuq dokument ta' bażi konġunta dan ġi sottomess u id-data hija l-4 ta' Mejju l-membri kollha tad-delegazzjoni ħadmu biqlil biex jilħu dan il-kompromess ta' bażi tad-diskussjoni. Is-suġġett huwa wieħed sensittiv ħafna delegazzjoni żaret Berlin wara numru ta' ilmenti li is-servizz ta' żgħażagħ u ta' tfal Jugandam qed jekser drittijiet ta' tfal. Aħna ma morniex hemm biex nakkużawhom, aħna vjaġġajna għaliex xtaqna natu soluzzjoni kostruttiva. Ovvjament, aħna ma nixtiequx nindaħlu fl-affarijiet interni ta' pajjiż, iżda ħareġ biċ-ċar li hemm problema. Hemm problema għal dik li għal komunikazzjoni hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar is-sistema legali. In-nuqqas ta' dialogu, in-nuqqas ta' komunikazzjoni ġejjin eh, iwaslu mhux biss għal nuqqas ta' ftehim. Dan iwassal għal żbalji proċedurali u mbagħad jista' jkollhom konsekwenzi serji. Dak li hemm bżonn huwa ta' kampanji ta' kuxjenza fuq livell Ewropew sabiex ikunu nistgħu nagħtu informazzjoni fuq divorzju transkonfinali ħafna mill ilmenti li aħna rċivejna fil-kumitat tagħna kienu li eh, ġenituri barranin ma kellhomx permess li kellmu tfal tagħhom stess, eh, tfal tagħhom bil-lingwa tagħhom stess. U dan jiġri meta jkun hemm riskju li it-tfal eh, jistgħu jinħatfu jekk ma jkunx hemm interpretu. U l-impjegata ta' ma, ma jitkellimx il-lingwa tal-ġenitur. Iżda l-kuntatti tal-ġenituri mat-tfal m'għandhomx jiġu ristretti għaliex hija il lingwa li toħloq eh, din ir-rabta. Dak li hemm bżonn huwa li nagħmluha possibbli li jistgħu jintużaw il-lingwi kollha. Il-laqat bejn il-ġenituri u t tfal m'għandhomx ikunu limitati il-kuntatti għandhom ikunu regolari u għandhom jiġu promossi. Il-membri tal-missjoni faslu rakkomandazzjoni tagħhom ma' bażi ta' dak li rajna u kif ukoll wara diskussjonijiet ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet differenti. Issa nixtieq inżid kumment ieħor. Il-missjoni kienet waħda qasira ħafna. U aħna batna mistoqsijiet bil-miktub lill-istituzzjonijiet rilevanti aħna rċivejna it-tweġibiet bil-miktub u dan għena sabiex ikonna stampa naqriżiet ċara. Inti tifhem ovvjament li din istan is-suġġett huwa wieħed sensittiv ħafna. Għalhekk minħabba dan kellna l-iskadenza twila ħafna sabiex ikunu nistgħu inħejju id-dokument bażiku. Intom ħajkolkom perjodu twil ukoll sabiex tiformulaw l-emendi u il-proposti. Aħna diskutejna jekk il-proposti jistgħu xisiru biss mill-membri tal-missjoni għaliex aħna nistgħu naħsumu li huma li zjetti għandhom informazzjoni. U saqsejna u koll jek għannix nipermettu minnaħa l-oħra li l-kollegi oħra sabiex jagħmlu rakkomandazzjonijiet huma għabbażi ta' dokumenti. Issa dan jiddependi mill-kumitat, il-kumitat irid jiddeċidi x'ħan għamlu l-iżjed deċiżjoni riċenti kienet li r-rakkomandazzjonijiet għandhom jitfasslu biss minn rappreżentanti tal-missjoni. Issa nista' nifhem li s-segretarjat tal-kumitat jidher li huwa les li jippermetti lill membri kollha tal-kumitat sabiex jifformulaw rakkomandazzjonijiet. Issa jekk jiġri dan, Ejja, nadottaw il-data il ehm, ta' 26 ta' ġunju bħala skadenza għall-emendi, mbagħad nifutaw fil-qali mis. Aħna kellna ħafna laqat interessanti f'Berlin il-tqajna ma' ħafna istituzzjonijiet differenti. Sfortunatament, ma nix naraw u niltaqgħu ma' nies li ġew affettwati minn Jugendam ħafna mir rakkomandazzjonijiet tagħna huma ta' natura ġenerali. Iżda jiena nittama li bħala membri tal-Parlament Ewropew aħna ninsabu f'pożizzjoni tajba sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjoniet u nindirizzaw lil naħa Ġermaniża bir-rispett sħiħ għal prinċipju ta' sussidjarjetà. U aħna ma nixtiequx nindaħlu fil-kwistjonijiet interni ta' pajjiż. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Bobinska, l-Sinjura Vertman u il-kollegi l-oħra kollha għal rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti tagħhom grazzi. Ci sono richieste di... Mela, u xaħat jishtiq jitkellem? Il-kollega Zanowska. Iva, grazzi, Signora President. Għandi mistoqsija waħda u kumment wieħed. L-għonet. Mela jena għawek fl-imkien ma' dokum, la bozza ta' ħidma għandi eh, xie emendi li huma eh, proposti mis-sur Bulan kif qed nifhimha jiena dan u mhux jataw għalhekk irdu niddeċiedu fuq dan. Għandi wkoll email minn għand is-Sinjura Kalaska Babinska li wkoll għandha ċertu proposti u rakkomandazzjonijiet. Mistoqsija tiegħi hija lir-rapporter. Kif qed tipproponi li nimxu l-qudiem? B'dawn id-dokumenti kollha differenti għaliex dawn it-tnejn huma kontroversjali. U tieni il-kummenti huwa fuq min jista' jipparteċipa u jaċċetta r rakkomandazzjonijiet tagħna. Pereżempju, jiena kont interessata ħafna li nipparteċipa f'din il-missjoni. Għaliex din hija kwistjoni sensittiva ħafna u nitratta ħafna kadwal il-petizzjonijiet eh, fuq l-użu tal-lingwa u il-biraħ stess jiena kelli konverzazzjoni simili fl-Olanda fejn e, familja mill-Latvja u l-om ġiet akkużata li għaliex kienet tuża raġunijiet tagħha fil-familja li din kienu wieħed mir-raġunijiet għal fejn it-tfal eh, mm, mhux qed jitkellmu l olandis id-dar, qegħdin eh, morru lura mill-kumplament tal-familja. U dan mhux aċċettabbli. Jina fizikament ma stajċ nkun f'din il-missjoni għal xkenna l-missjoni għal Moldova fl-istess ħin u inti eh, u koll membru ta' dik l-istess missjoni għallura infridna inti mort Berlin jien mort in Moldova ma dan eh, ma jixtri ma nixtiex li waqafnu mill-li nipparteċipa fil-teħid ta' deċiżjonijiet għaliex jina kont qed nipparteċipa fil-petizzjonijiet eh, kollha nisimaw fil-Parlament il-petizzjonijiet li smajna kontra l-Jugendamt Għalek, jina ma naħsibx li huma dawk biss li kienu fid-delegazzjoni li għandhom jipparteċipaw u din mhix ħaġa nista' naċċetta. Grazie, Jar. Grazie, Jar. Iva, grazzi ħafna. U grazzi rapporter u dawk kollha li kienu voluti fid-delegazzjoni u fil żjara li saret. Jina naħseb li bħalissa ninsabu fi stadju ta' li qegħdin nitalmu minnu. Kena zewċ rapporti minn din iż-żjara tat tiftix tal-fatti, ġviri Berlin u Rumanija. U jina naħseb li fil-ġejjeni irridu naġlu ftit l-affarijiet għanna bżon proċedura biex nkunu nistaw namlu dan. Jina naħseb li dawk li jipparteċipaw fil-missjoni ifasslu dokumenta ħidżma fl-imkien ma' segretarjat Imbagħad il-membri tal-kumitat għandu jkollhom id-dritt li jippreżentaw xi emendi. Imbagħad nivvotaw fuq ir-rapport. Għalhekk hawnhekk is-saħħa politika hija il-kumitat. Jiena nixtieq serraħ moħħ il-kollegi. Id-dokumenti ta' ħidma jridu jiġu prezentati qudiem il-membri sabiex ikun jistgħu jagħmlu rakkomandazzjonijiet jippreżentaw emendi, aħna hekk għandna naħdmu dak kull aħjar mod li jkollna skadenza l-emendi. Mbagħad nivvotaw fuq ir-rapport. Dan huwa l-unika mod ġust kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet għal dawk li huma l-membri. Naħseb li diġà qal li l-membri tal-missjoni u malajnejn u l-widnej tal-kumitat imorru u jiġu lura u jkollhom informazzjoni un bat il-membri l-oħra tal-kumitat għandu jkollhom il-possibilità li jkommentaw fuq ir-rapport u jippreżentaw l-emendi tagħhom. Xtaqt nsemmi biss dan il-punt għaliex għandna bżonn skadenza għal emendi un bat nivvutaw fil-kumitat. U jena nittama li il-vot fuq dawn it-tip ta' rapport jkun pożittiv. Grazzi ħafna vertna. Grazzi ħafna. Mela, xi żewġ punti. Naħseb li għanna bżon ta' evalwazzjoni ċara ta' situazzjoni. Aħna maħniċ għat nitkellmu sempliciment dwar lotja ta' sentenzi. Irridu najdu l-fatti x'inhuma. Issa huwa vera u l-kollegi semmew dan il-punt li rridu nkunu oġġettivi, rridu nagħmlu distinzjoni bejn meta il-lingwa mhijiex permessa. Issa aħna rajna li il-lingwa om kienet permessa biss f'ċertu ċirkostanzi. U f'ċertu każijiet it-tfal irridu jkunu jistgħu jifmu eżattament x'qed jiġri. Irridu nassiguraw li it-tfal jiġu imħarsa. Dan imur li lil mill-interessi politiċi. Jiena ġenitur ukoll, jiena om. Iżda il-ħarsin tat-tfal tieħu preċedenza fuq kwalunkwe ħaġa oħra. ħafna drabi aħna ma nkunux nafu l-isfond wara dawn l-istejjer. Issa ovvjament aħna rridu nassiguraw li t-tfal jistgħu jitkellmu l-lingwa tagħhom f'darhom. Iżda mbagħad ikun hemm dawn l-intervisti uffiċjali u dawn iż-żjarat u rridu nagħmlu regoli ċari għal dan. Iżda naħseb li rridu nifissaw il-prijoritajiet tagħna. U huwa vera li persuni ma kienu hemm għandhom ikunu jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom. iżda huma jistgħu jibbażaw il-kummenti tagħhom biss fuq il-qabażi tal-fatt li jingħataw lilhom ehm, għaliex palmant għal aħna l u l-widnej tal-kumitat. U jiena naħseb li din hija kwistjoni verament diffiċli u rridu nkunu oġġettivi ħafna, rridu nkunu ġusti Għalek jena nishtiq nitlob li l-kulħat biex iżom dan f'moħħu. Grazzi l-kollega Vertman, issa il-kollega Bosinaru. Grazzi, Onorevoli President. Jena nishtiq najt li issa ċertu punt huwa naqra imbarazzanti li iż-żewġ rapporti għandna ma votajniex fuqhom. U frankament irrid ngħidilkom li hija kwistjoni aktar tal-PPE milli waħda li tinvolvi il-kumitat kollu kemmu. U l-proposta tiegħi, il-suġġeriment tiegħi huwa li r-rapport għandu jiġi infassal f'perjodu ta' żmien li mbagħad niddeċidu fuqu. Din hija xi ħaġa li rridu niddeċidu għallum fil-laqgħa tal-koordinaturi u ħadd mill-membri tal-missjoni tal-tiftix tal-fatti jew tal-kumitat għandu id-dritt li jikser dawn il-limiti dawn l-iskadenzi ta' ħin. La darba aħna niddeċidu li dan huwa il-żmien ġifieri d-dinja l-iskadenza biex wieħed jippreżenta l-emendi, imbagħad irridu naġixxu. La darba wasal iż-żmien jew l-emenda tiġi aċċettata jew inkella le. U jekk tiġi rifjutata, irridu npoġġuha fl-annessi bħalma għamilna f'wieħed miż-żewġ rapporti li semmejt qabel. Iżda dan il-mod li qegħdin niffaċċaw ehm, imblokkara għal xuħut minna jixtiequ jimponu l-emendi tiegħu jew tagħha mhuwiex l-aħjar mod kif nejnu il-prestiġu u l-kredibilità ta' kutat kollu kemmu dinja talba tiegħi ħaneqafaw irridu nsommu f'moħħna li fl-aħħar mill-aħħar il żjarata għal tiftix tal-fatti għandhom iħorġu rapport li kemm jista' jkun ikunu x-ray tar-realtà li nkunu rajna fil-post. U daqshekk inqas passjoni, inqas eh, konfrontazzjonijiet politiċi u aktar kompromessi jekk ma rnexx naqblu kol kol li sabiex il-pożizzjonijiet tagħna jersqu iżjed fiċin ta' xulxin u b'dan il-mod ikunu nistgħu ehm, nilħu l-interessi tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet bl-aħjar mod. Ola. Grazie, Signora President. Ma fimx eżatt tixqalet il-Sinjora Jatova, għalix wasant naqra tard, imma ċert li rapportat eżattament dak li ġara hemmhekk u dak li l-koll rajna. Jena naħseb li ma nistawx indewmu dan ir-rapport minħabba l-urġenza tal-kwistjonijiet li nittrattaw, kif ukoll kwistjoni li rridu nirrispettaw min qed jagħmel petizzjonijiet. Jena naħseb li ħaġa kruċjali li nivvutaw qabel is-sajf, l-idea kienet li ħanivvutaw fl-Ulju fil-kumitat. Għalhekk jiena naqbel bisih ma' din l-idea jina ma naħsibx li hija problema tal-PPE, jina naħseb li eh, l-ikbar ostaklu huwa nuqqas ta' regolament fuq kif wieħed għandu jitratta dawn il-żjarat tal tiftix tal-fatti għalhekk jiena nixtieq nagħmel proposta fuq dan il-punt u forsi kollegi jaħsbu ftit fuqhom dwar eh, kif ħan regolaw il-żjarat tal-ġejjieni. U dan jippermettilna li niċċaraw l-iskadenzi, il-kalendarji, il-metodu, kif ukoll il-mod ta' kif aħna nitrataw ir-rapporti ta' dawn iż-żjarat. Jiena naħseb li hija ħasra li jidher li biddilna l-pożizzjoni tagħna hawnhekk Fi delegazzjoni li marret sa Berlin aħna votajna u naħseb li kellna nżommu ma l-mod kif votajna. Iżda dan huwa tekst li minix kontri għaliex il-proposti li aħna ridna jinsabu fih. Iżda jiena minix kuntent bil-mod ta' kif dan sar. Għalhekk jiena naħseb li kemm jista' jkun malajr irridu naraw x'metodi ħajkonna għal missjonijiet tal eh, jew tal-tiftix tal-fatti tal-ġejjin issa biex dan il-mod il-membri jkun jistgħu jieħdu pożizzjoni. L-idea tiegħi hija l-ewwel parti tkun sempliċement fatti, ġifieri rapport fuq il-missjoni kif marret li din ma tistax tiġi emendata mbagħad it-tieni parti tista' tagħmel xi proposti. U l-membri tad-delegazzjoni ma jkunux jistaw ikunu koordinaturi, ma jistawx jgħidu il-forma li ħatiħu. U dan jista' jkun mod kif nitrattaw dawn iż-żjarat mill-lum qudiem. U importanti li namlu xi ħaġa fuq dawn il-kwistjonijiet u namluha fi żmien raġonevoli. Aħna qegħdin nitkellmu dwar eh, tużani ta' familji jekk mhux iżjed huma qegħdin jistennewna biex nagħmlu xi ħaġa għalhekk jiena verament nixtieq nivutaw fuq dan salulju lulju u naħseb li kulħadd jaqbel Grazzi, mela. Eh, le, anzi, ħanala, eh, mux ħanala, anzi, ħanadil kemm l-kollega Jotova. Grazzi, President. Dan huwa suġġerimenti fit tweġiba għal mistoqsija ta' l-Onorevoli Ġonako. Jena, nixtieq li l-iskadenza Nistabillu hawnhekk fil-rigward tal-emendi u nixtieq nkoll nistaqsi lis-sur Boer biex jiformula l-emendi b'tali mod illi dawn jikkorrispondu għal proċeduri tal kif jitresqu l-emendi fil-Parlament Ewropew it-tielet net jiena nilqa' x-xewqa tal-membri kollha tal-kumitat biex jresqu emendi u f'dan il-każ aħna irridu nistabilixxu data. Nistabilixxu data biex dawn jiġu diskussi. Fl-aħħar net jiena illi naħdem dwar dan ir-rapport għal bosta xhur u kien hemm ħafna kollegi illi jisom donnom rridu jippostponu id-diskussjoni. Idewmu tan il-proċess u dejjem insistew illi din hija kwistjoni interna tal-Ġermanja u mhuwiex kompitu tal-Parlament Ewropew. Iżda kien hemm ħafna ċittadini Ewropej illi daru lejn il-Kumitat tagħna u aħna irridu nirreaġixxu għal petizzjonijiet tagħhom sa fejn aħna ikonna kompetenzi f'dawn il-kwistjonijiet. Fi rigward tal-istqarrija ta' surbula, jiena jkolli ngħid illi rappreżentant partikolari mill-Ġermanja ipprova jagħmel li pressjoni biex jiena nibdel xi partijiet mit-test jiena naħseb li din hija inaċċettabbli aħna għandna nirreaġixxu għal ċittadini Ewropej. Din il-ħidma ser titwetta fil-sessjoni ta' Lulju iż-żminijiet eh, huma kompatibbli wkoll ma' żminijiet eh, marbuta ma' traduzzjoni jista' jkun dak tal-data jista' tkun dik ta' 26 ta' ġunju u jiena wkoll naqbel madrid ta' kull membru ta' dan il-kumitat biex huwa jressa emendi. Umbat jiddiskuti, il-kumitat jiddiskuti biex jara jekk u miex emendi ammissibbli jew le. Imbagħad dwar iż-żminijiet il-ħin ta' definizzjoni ta' rapporti dwar dawn il-missjonijiet ta' investigazzjoni illi dawn irridu nħalluhom għas-sens komun. Ta' kull wieħed waħda minna, maħniex nuru biżejjed minn dan is-sens komun, imma jiena nixtieq ngħid illi dwar dan il-punt sar nitkellem għall koordinaturi u jiena naħseb li jkun hemm eċċess żieda ta' wisq regoli dan idajjef il-kapaċità ta' dan il-Parlament. Jiddispjaċini li hemm problema marbuta mal-PPE illi huwa l-grupp illi jiena skritta fih u nittama li dan mhux minnu għal kollega Bulon u nittama li fil-laqa li jmiss f'Lulju mhux biss ir-rapport dwar il-missjoni ġewwa Berlin imma anke dak dwar il-missjoni fir-Rumanija nkunu nistgħu nagħtuhom definizzjoni għaliex kif qal xaħat dal waqt ser tkun għaddit sena minn minn saru dawn iż-żewġ żjariet. Jien nixtieq ngħidilkom illi dawn iżjajjar għandhom il-servu biex naġlu permezz ta' ġbir ta' elementi ulterjuri id-definizzjoni ta' dan ir-rapport dim il-Kummissjoni u dim il-Kumitat tagħna jidher li aħna qegħdin nagħmlu bil-kontra hawnhekk. Grazzi hawnhekk nala il-ħidma tagħna għal dalodu biex bekk il-kollegi u il-pubbliku kunu jistaw jħallu din il-kamra biex aħna bħala koordinaturi nibdew il-laqatana tal-koordinaturi. Grazzi.